Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich bei uns im Europäischen Parlament. Signori, jena nishtiq natikom merħba, Parlament Ewropew. Din il-konferenza ta' nofsinhar li ser titratta l-iżviluppi fuq meda twila ta' żmien, l-investimenti fuq meda twila ta' żmien fl-ekonomija Ewropea. Qabel ma ngħaddi għall agenda li għanna nixtieq ngħid xi ħaġa partikolari. Naħseb li din hija xi ħaġa nista' ngħid fisem kulħadd hawnhekk. Aħna konna missjonati ħafna b'dak li qed jiġri ġewwa l-Ġappun dak li ġara fil-Ġappun qed nibqgħu nisimgħu stejjer tal-waħx meta naħsbu li l-ħaġa kbira ddiet nibqgħu nisimgħu b'xara ġdida illi tider illi ser laf daw l-affarijiet ser jibqaw għaddejjin u mhumiex ser jif u naħseb li damlu minuta ta' silenzju issa. Kjoġobkom u mu bil-wifqa. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Grazie tassew. L-ewwel net nixtieq nagħti merħba li rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk illum. Mhix ħaġa ta' soltu li jkollna opportunità li niltaqgħu mal-membri tal-parlamenti mill istati membri hawnhekk. Jiena sodisfat ħafna li huma ħadu din l-istedina għaw 18 il-pajis li għandhom il-parlamenti tagħhom rappreżentati uħut minnhom iż-żewġ dik ma' Jena sodisfat illi jintom kelkom di l-opportunità biex taħtu tweġibiet għal-mistoqsijiet tal-kwestjonarju li aħna batnilkom. Jena sodisfat illi jintom weġibtu ħafna dawn il-mistoqsijiet. Issa din il-krizi dan il-Kumitat tal-Krizi ilu għaddej l-aktar minn sena issa beda l-ħidma tiegħu fl-ħar tal-2009 u l-ewwel nofs tal-mandat tiegħu kien qed jindirizza il-kawżiet tal-kriżi u kien qed jindirizza rakkomandazzjonijiet possibbli li setaw jiġu infasla biex inwaslu għal miżuri. Ma rridx nidħol fi dettalji kollha, iżda nixtieq nitratta l-aktar dettalji importanti. L-ewwel net aħna rajna li l-Unjoni Ewropea tinsab f'punt importanti ħafna. Jekk aħna rridu naqbdu triq it-tajba issa f'dan il-waqt mela allura fis-snin li ġejjin aħna irridu li nkun nistgħu niddefendu is-sitwazzjoni tal-status quo qabel tolqotna il-kriżi. It-tininet aħna rajna l-Unjoni Ewropea trid tieħu sem fil-fora internazzjonali il-G20, il-Bank Dinji u żoni oh, speċjali ta' nazzjonijiet Uniti. Aħna rridu wkoll nikkoperaw nitkellmu bleħen wieħed u niġu rappreżentati minn persuna waħda. Dan ifisser dan huwa telefon tiegħi li aħna neħtieġu kummissarju u kummissjoni b'saħħitha responsabbli minn dan. Bħalissa qegħdin naraw illi hemm f'temmijiet bilaterali li qed jintlaħqu bejn l-istati ħafna deċiżjonijiet li qegħdin jiġu meħuda minn l-ebda skrutinju tal-Parlament Ewropew. Ħafna parlamenti tal-istati membri illi rridu biss jagħtu l-kunsens tagħhom wara u għalhekk huwa deċiżiv illi għak l-Unjoni Ewropea trid tibqa' hemmhekk tibqa' kompetittiva trid iżżomm il-pożizzjoni tagħha l-aktar mod u dan jista' jaħdem biss meta aħna naħdmu b'mod transkonfinali. Nagħmlu affarijiet illi jġibu sinerġiji bejnietna. L-istati membri ma stawx jagħmluhom waħedhom dan huwa marbut ma' loġistika pereżempju trasport fost l-oħrajn. Dawn l-investimenti fl-infrastruttura jistgħu jiġu finanzjati minn bonds tal-proġett Ewropew. Użgur il-kollega tiegħi seri xi ħaġa dwar dan aktar tard aħna wkoll edna il-irdu niżguraw illi s-settur ta' negozji żgħar illi huwa sinsla tal-ekonomija Ewropea illi dan is-settur jiġi żviluppat aktar biex bekk ikun jista' jżomm ir-rwol tiegħu bħala silsla tal-ekonomija Ewropea. Mhux biżejjed illi natu illi nitkellmu biss imma hemm bżonn tal-fatti wkoll. Issa wasanna għal dialogu tajjeb mal-membri mal-parlamenti tal-istati membri dan id-dialogu ilu għaddej għal darbohra jina sodisfat ħafna illi għaw ħafna rappresentanti prezenti għawnek. Aħna u koll u għedna li nanfusna illi ser nipruvaw nfaslu idea tagħna dwar kif insabu l-affarijiet bħalissa ma' stati membri l-Banek Nazzjonali, konna Repubblika Ċeka, konna l-Portugal, Spanja, Berlin fil-Ġermanja u l-ġimgħa d-dieħla it-tnejn u tlieta samuru ġewwa għateni. Ser nippruvaw naraw narawx qed jiġri bħalissa. Il-konferenza tal-lum ser tkun maqsuma f'żewġ sessjonijiet differenti. L-ewwel nofs ser nidedikaw biex naraw x'inhuma l-investimenti meħtieġa fuq medda twila ta' żmien biex niżguraw jitkabbiru l-postijiet ta' xogħol nafu li jekk dawn ma niżgurawhomx ma nistgħux nelbu l-kriżi. U hemm xi ħaġa oħra li ma nkunux nistgħu niksbu ġifiri li naqsu id-djun tagħna u din hija xi ħaġa deċiżiva. it nofs ser ikun qed jindirizza dak li aħna rridu nagħmlu biex niżguraw li l-prospetti strateġiċi li għandha l-Unjoni Ewropea l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea 2020 ikunu jistaw jinkisbu, ikunu jistaw jitwetqu. Aħna nafu mill-esperjenza illi l-ewwel tentattiv fl-istrateġija tal-Lisbona kellha lan illi tagħmel l-Unjoni Ewropea l-iktar ekonomija bbażata fuq l-arfin u li tikber brata maġġel fid-dinja iżda dan ma rnexxix u dan ma rridux narġgħu nirrepetu il-kellim fuq xelluk tiegħi nekto Thomas huwa il-President tal-Bank Ewropew għal Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp ilu mill-2008 għal sentejn u nofs issa F'dawn l-aħħar sentejn u nofs il-bank żviluppa b'mod dinamiku. Ovvjament kien immexxi mill-kriżi sa ċertu punt u dan ifisser illi il-volumi tal-lum, il-volumi ta' kreditu tal-lum illi ta' il-bank issa laħqu l-ola livelli fl-istorja ta' dan il-bank. Aktar minn 9 triljun euro. huwa qabel kien Ministru tal-Finanzi ġewwa Berlin u jiena żgur illi minħabba kif jinsabu affarijiet bħalissa huwa ma ħadimx biss ġobba anke ma ħadem ukoll ma' settur privat. Għalek huwa ser jagħti diskors tiegħu wara li nisimgħu diskors tiegħu ser ikonna dibattitu dwar dan. Kummenti li sarina taw mit-trojka. Tafu li presidenza tal-passat, dik prezenti u dik tal-ġejjien jiffurmaw trojka. Difir il-Belġu, l-Ungerija u l-Polonja. U ma ser qed ifasslu strateġija ta' sena u nofs u l-membri li rappreżentaw dawn il-gvernijiet fit trojka ser jitkellmu u mbagħad ser jitkellmu l-Parlamenti Nazzjonali. Issa, Issa nistinad il-mikrofonu l-Sur Miro. Grazzi tassew, Sur President, Signori. Grazzi tassew tal-istedina, tal-introduzzjoni tijak. Huwa għaprivileċ li kolli skambju ta' femmit ma'kom, rappresentanti ta' ċittadini tal-Europa, fuq livell Ewropew u nazzjonali. Għaldaqstant jintassew grat il-naqsam dil-istedina fl-imkien mal-kollega tiegħi l-President tal ma Majstad illi jiena miegħu għadni kemm niffirma ftajim ta' kooperazzjoni komprensiv ġdid u dan jinkludi l-Kummissjoni bħala t-tielet imsieħba. Sur President, jiena nilqalfat li inti tetikajt il-ħin prezzjuż tagħna flimkien biex tindirizza waħda mill-iktar kompiti ta' sfidi li għandna qudiemna bħalissa. Kif nistgħu nagħtu nifs ġdid lill-ekonomija reali bħala l mutur ta' tkabir qawwi imma sostenibbli. Kif tafu l-ekonomija tal-Ewropa s-sena l-oħra reġgħet lura t-kabir l-Unjoni Ewropea kollha kemm jiżiedet riżultati tagħha madwar 1.8% fil 2010 Madankollu għad hemm ċertu inċertezza. L-isforzi biex tissaħħet żona euro għadu madejjin. Ħafna pajjiżi tal-punent tal-Ewropa tħabtu wiċċu ma' sfidi fiskali severi fl-istess waqt tkabbi fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant ħadu sa' ċertu punt jiddependi mill-iżviluppi esterni fl-ekonomija avvanzati u mill-prezzijiet tal-prodotti primarji. Iżda, hemm raġuni aktar profonda għal tħassi persistenti. Din is-sensazzjoni skomda il ħafna mid-diffijiet esposti mill-kriżi għadhom ma ġewx indirizzati. Wieħed jista' jifhem illi dan ma kienx possibbli waqt l mumenti tal-kriżi. Imma snin li ġejjin ser ikunu kruċali biex nersqu lejn mudell ta' tkabbir aktar robust. Jiena nara illi hemm tliet oqsma ta' importanza kbira. L-ewwel net, it tisħiħ tal-ekonomija reali. L-Ewropa titterġa' tagħti ħajja li tradizzjoni twila gburija tagħha tal-manifattura ta' prodotti ta' kwalità għolja. L-ekonomiji tagħna ma jistgħux jibqgħu jiddependu biss fuq is-settur finanzjarju, fuq il-kostruzzjoni u fuq is-servizzi. L-Ewropa trid tinsisti fuq dan il-vantaġġ teknoloġiku tagħha u trid tinvesti b'saħħitha. Forsa tax-xogħol malma tajjeb. Rid ikollha lan ta' kumpaniji middle b'saħħithom u kompetittivi illi kif issemma qabel dawn jista' jkollhom rwol deċisiv fit kabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Tal biex dan jitwetta jeħtieġ li jkun hemm bidliet domestiċi f'kull pajjiż, kif ukoll aktar sforzi fuq livell Ewropew u internazzjonali. Bosta membri tal-van tal-Unjoni Ewropea għandhom aġenda ta' riformi mhux imtemma li tinkludi l-privatizzazzjoni u t-titib tal-ambjent ta' negozju li jistgħu jisaħħu l-kompetittività u jagħtu ħajja mill ġdid li tkabbir tas-settur privat. Issa dawn il-kwistjonijiet jistgħu wkoll japplikaw għal xi membri tal-punent tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk is-suq uniku jrid jiġi żviluppat aktar biex jiġu sfruttati il-vantaġġi paragunabbli tal-pajjiżi. E kif tavvanza l-integrazzjoni ekonomika. L-ostakli li għatfadal fil-rigward ta' dan huma sottili iżda importanti. Se nagħtikom tliet eżempji. Fid-direttiva tas servizzi tal-Unjoni Ewropea għatem eżenzjoni fuq sensiela ta' setturi ta' servizzi illi jistaw jibbenefikaw minn zida fil-kompetittività u fl-għażla permezz ta' qafas regolatorju armonizzat. Iżda għad fadlinna ħafna biex naqtfu biex niksbu ta' bilħaq su uniku. L-arfin reċiproku tal-lawri akademiċi u professjonali għadu limitat. U dan qed ipoġġi limitu fuq il-mobilità tax-xogħol u tillet net fl-Ewropa tal-Vant in-negozjati in-negozji spiss isibuha diffiċli biex jikkonformaw mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. U fċertu waqsma l-awtoritajiet pubbliċi jagħmlu hekk ukoll. Bl-aħjar inċentivi pal per eżempju permezz ta' sistema ta' taxxa innovativa li tippremja s xogħol u tikkastiga l sar ambjentali, aħna nistgħu noħolqu l-aħjar kundizzjonijiet għal minn mill-ġdid tal-produzzjoni innovativa u avvanzata. Tieni net. Tieni punt, skużawni, huwa li niddefinixxu mill-ġdid is-settur finanzjarju. Waħda mill-konsegwenzi tal-kriżi ser tkun l-introduzzjoni ta' regolamenti ġodda u supervizjoni biex jissaħħaħ is-settur. Bażel tlieta ser iżid rekwiżiti kapitali u għandalan li tieħu miżuri kontra it-teħid ta' riskju imprudenti. Dawn huma passi illi aħna nilqawhom. Fl-istati membri tal-Vant tal-Unjoni Ewropea, it tisħiħ ta' sistemi finanzjarji fisser ukoll li jittieħdu tal-imiet mill-problemi kkawżati mis-self muniti barranin. U għalhekk essenzjali illi jew nimplementaw ir-riformi kollha meħtieġa biex eh, jimplementaw il-riformi kollha meħtieġa biex jisieħbu fiż-żona euro jew inkella għal dawk illi ma jridux jew ma jistgħux jisieħbu fiż-żona euro irridu jiżviluppaw swieq tal-munita lokali u jimxu lejn self fil-munita lokali. Fl-istess waqt irridu niżguraw il-settur finanzjarju għal darboħra jaġġa jsir il-qaddej tal-ekonomija reali u mhux sistema autoreferenzjali jew għan fih innifsu. Din il-ħaġa muħġaġa tal-wisqbir biex li too big to fail ma sibni għadna ma sibniex tarf tagħha Rajna li s-swiq kibru. Hemm bilanċi illi qegħdin narawhom jikbru. Irridu regolamentazzjoni transkonfinali u supervizjoni biex insaħħu l-reżistenza tas sistema u niżguraw li s-settur reali u intraprizi tiegħu ikollhom aċċess għal finanzi. Tillet punt, it-ħaddir tal-ekonomija, ekonomija li tħares aktar l-ambjent. Hekk kif l-ekonomija Ewropea qed toħroġ mill-kriżi bi prodotti ġodda u innovattivi, hija għandha opportunità unika biex titbiet minn modelli ta' produzzjoni u ta' konsum ta' ħela u li għamlu ħsara lill-ambjent. Il-kriżi ekonomika werbet xifti dan id-dibattitu. Iżda l-sfidi marbuta ma' tibdil fil-klima għadhom hemmhekk. E kif qed naraw f'ħafna pajjiżi ta' reġun tal-IBRD Din mi zero sum game, mish loba fejn naħa tirbaħ grazzi għat-telf tan naħa l-oħra. l teknoloġiju teknoloġiji ġodda jiswinna l-flus, iżda spiss il-vantagġi f'termini ta' frankar jew inkella żidiet fil-produttività huma ħafna akbar mill-ispejjeż. Jekk l-Ewropa tal-Vant ma tindirizzax din l-isfida, hija mhux bisser tfalli. Li trażan ir-riski tal-klima hija wkoll ser tagħmel ħsara kbira għall kompetittività tagħha. Ovvjament, strateġija ta' tkabbir bħal din teħtieġ investimenti b'saħħithom. U l-mistoqsija u l-għenija hawnhekk hija kif ser niffinanzjaw dan kollu. Fi żmien ta' awsterità dejjema u problematika. Forsi l-esperjenza tal-BRD tista' tatina xi ftit tal-eżempji. Dak li aħna qegħdin nagħmlu fih dan li BRD huwa li nibmobilizzaw il-flejjes ta' settur privat għall-investimenti fir reġun tagħna. Fost sensila sħiħa ta' attività ekonomika li BRD appoġġat il-Volkswagen meta huma daħlu fil-manifattura tal-karozzi fir-Russja, iżda fl-istess waqt permettiet kumpanija Pollakka bħal Barlinek produttur tal-florbus tal-injam u tal-pellets biex huma jespandu fl-Ukrajina xemmina attrajenti għall-investituri. Aħna għanna l-fondi u l-esti li għom, mhux kompetizzjoni ma' minn nisellef mod privat imma meta sorsi oħra ma jkunux disponibbli. Aħna l-edi, aħna l-esti li naqsmu riski tagħna ma l-imsiba kummerċjali tagħna u nieħdu il riski kollha meħtieġa. Aħna track record ta' investiment prudenti, teħid ta' riskju responsabbli u housekeeping finanzjarju konservativ. Aħna ninvestu fi proġetti ambizjużi li jgħinu biex jimbidlu l-ekonomiji iżda dan isir wara li kunem riskju, analizi tar riskju. Aħna nieħdu riski li jgħinu biex inħolqu postijiet ta' xogħol fl-ekonomija reali dan ippermettilna biex aħna nwieġbu għal kriżi finanzjarja b'mod deċiżiv u b'mod maġġel u aħna lesti li nindirizzaw sfidi ġodda bħal pereżempju fl-Eġittu u forsi fi bnadi oħra fl-Afrika ta' fuq. Jekk l-azzjonisti tagħna jkunu jridu li aħna nagħmlu dan. Jiena mhux qed nargumenta illi l-mudell ta' istituzzjoni pubblika li għandha rata ta' AAA illi tinsab għand 61 gvern flimkien mal-Unjoni Ewropea u l-EIB għandu jkun modell għas-settur finanzjarju in ġenerali iżda l-approċċ tal-BRD għall-iżvilupp ekonomiku għandu lezzjoni aktar ġenerali. Jina nemmen li din hija relevanti għal gvernijiet u istituzzjonijiet oħra illi għandhom għanijiet ta' politika pubblika. Din il-lezzjoni hija il-rizorsi pubbliċi skarsi li qed jiżdiedu jistaw u jridu jkunu komplementati b'suċċess mill-mezzi privati biex huma ta' bilħa jiksbu l-għanijiet ta' politika pubblika tagħhom. L-ideja hija li nistabilixxu inċentivi għas-settur privat biex jimpenja ruħu f'attivitajiet li huma ta' benefiċċju għall-ekonomija in ġenerali. Dan l-approċ għandu żewġ vantaġġi, żewġ benefiċċji. L-ewwel nett jista' jgħin il-flejjes pubbliċi Fil-BRD aħna nipruvaw naqdu l-anijiet tal-politika pubblika u dan il-waqt ukoll ikun hemm profitt is-sena l-oħra wieħed punt biljun euro. Iżda l-approċċ tal-BRD għall-iżvilupp ekonomiku huwa bbażat fuq il-fatt li huwa aħjar illi nitkellmu dwar l-inġenwità tas settur privat biex dan issib soluzzjonijiet kreattivi milli settur pubbliku jagħmel dan waħdu jew inkella xi ħaġa imur kontra s-settur privat. Dan l-approċċ jeħtieġlu xi flejes pubbliċi iżda jużah b'attenzjoni kbira. Fej aħna il-kapital tagħna huwa daqs 5 biljun iżda l-kapital ekonomiku kollu li għanna illum huwa viċin għal viċin għal 30 biljun euro. L-istrumenti għal kooperazzjoni ma' settur privat huma speċifiċi għal bank ta' svilup. Dan huwa minnu għal kofinanzjar ma' l-imsieħba ta' settur privat u l-investiment fi proġetti ta' settur privat. Madonna kollu jina nemmen illi dan il-prinċipju ġenerali imur li l-in minn dak li aħna namlu. Il-gvernijiet għandhom opportunitajiet ta' politika diretti biex huma jinfluenzaw il-profittibilità tas settur privati permezz tal-strumenti fiskali u regolatorji. Fil-qasam tal-investiment li ħares l-ambjent, l-eżempju ewlieni huwa dak ta' prezz tal-karbonju ikkalibrat tajjeb. Is-settur privat u intom bħala dawk li tfasslu l-politika u bħala leġislaturi għandkom ruol deċiżiv hawnhekk. Deċiżjonijiet tagħkom jistgħu joħolqu qafas li jħeġġeġ għat-teħid ta' riskju responsabbli biex ikun hemm tkabbir sostenibbli u ma jinċentivax teħid ta' riski irresponsabbli illi jista' jwassal għal katastrofi finanzjarja ġdida u aktar detrimentali. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Herzlichen Dank, Herr Miro, für diese. Grazie ħafna għal dik l-introduzzjoni issa Naddu għal kontribuzzjonijiet mir rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u anka minn tal-Parlament Ewropew. Qabel ma naddilkom il-mikrofonu, nixtieq ngħidilkom kemm jiena kuntent illi għanna anka mistieden eminenti hawnhekk u l-sur Jacques Delors li jiena kuntent ħafna li jaċċetta l-istedina tagħna biex jiġi hawnhekk. Monsieur Jacques Delors heute Abend il-sur Jacques Delor ħajitkellem flikla li ħajkonna il-lejla u aħna nafu illi huwa kien wieħed minn dawk il-persuni li mexxa il-suq intern il qudiem u kuntenti ħafna li ħajjiġi kellimna il-lejla. Issa ħanaddu għad-dibattitu tagħna Illi ġi introdott daqshekk tajjeb mis-sur uh, Miro, ħanisimgħu l-ewwel mill-Presidenza Ungeriza mbagħad ir-rappreżentanti tal-Presidenza Belġjana, forsi mhux qed nippronunċja l-ismijiet tajjeb jgħid il-President, u mbagħad nisimgħu l-Sur Kleiner illi huwa mill-Presidenza Pollakka. Iġifiri għanna rappresentanti ta' Trojka għawek għandhom kull wieħed Eh, żewġ minuti u jekk jista' jkun żommu mal-ħin jekk joġobkom. U l-membri tal-Parlament Ewropa għandhom biex żewġ minuti. Mela, Illu għed niċċelebraw il-Festa Nazjonali Ungeriża u nixtieq nifraħ u ehm, li kull minna u prezenti għonek kun ringrazzja u koll il kolla li għedin prezenti għonek u tal l studentuna fissem il- Presidenta tal-Konsil, mela biex naħorġu me kriżi ekonomika, irridu aħna nisħu fuq il-kompetittività li hija importanti ħafna sabiex ikonna tkabbir u biex permezz tiegħu insolvu l-problemi tal-budget u nkabbru u nżidu l-impjiegi nixtieq Mod partikolari nsemmi ħaġa waħda li fid-dinja fid-dinja qegħdin naraw bidla finanzjarja ġenerali ġifiri dak il qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u importanti għax irid jimxi b'mod parallel ma l-istrateġija xinu ħaj determina kif ħatkun l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Ġifri, ma nistax nagħmlu li rridu hawnhekk fl-Ewropa biex niġildu kontra kriżi eh, finanzjarji rridu naraw jekk se tiddominana l-kriżi jew jekk hux il-pula aħna. Il-Summiraw għal ħafna affarijiet tajbin fil-introduzzjoni tiegħu fosthom irridu konna politika ekonomika li eh, nitkellmu wkoll b'vuċi waħda l-kol flimkien u dawn L-interventi juri juru li l-Unjoni Ewropea ħas wassan ħanaslu fl-imkien għal din il-bazi komuni sabiex ners u lejn l kupru ekonomiku. Importanti ħafna li ċirkustanzi attuali ikkolna għanna għanzi livell ta' qat oli, għalak importanti li nappoġġaw ħafna l-SMEs, nizviluppaw ir-riċerka, naħdmu iktar foqsma sma u kol tal-privattivi. Eh, u l impiegi ta' dawk illi għadin f'sitwazzjoni prekarja jew ħażina. Naraw kif nistgħu nistaw namlu iktar sodis, iktar stabbli. L-Unjoni Ewropea u il-Budget Nazzjonali jistaw flimkien jgħadmu sabiex ikollna kapaċità li l budget stana dejjem jikbru. L-Ungarija qed tappoġġa dawk l-inizjattivi kollha illi għadni kif semmejt. U flimkien ma dan aħna qegħdin nappoġġaw ukoll dawk l-inizjattivi kollha illi jservu bħala bażi sabiex l-istrateġija 2020 wasluha fit-tmim tagħha, pereżempju l-enerġija, niġġieldu kontra l-ħela tal-enerġija, nipprotoġġu ukoll ir-riżorsi anki r-rizorsi tal-ilma speċjalment għax ilma tisir dejjem iktar skars fid-dinja. Importanti wkoll illi inħarsu il-protezzjoni tal-privattivi u dejjem inħedġu l-innovazzjoni u r-riċerka. Dejjem irridu naċċertaw ukoll li ngħinu finanzjarjament għal periodu li jmiss idu nżommu f'moħħna wkoll il neċessitajiet ta' distribuzzjoni reġjonali u ninkludu wkoll is-sistema ta' għajnuna agrikola, il-politika ta' agrikoltura komuni u bekk nejnu wkoll l-Unjoni Ewropea tirkupri. Grazie tal-attenzjoni. Mela, naddu għal-kellim li jmiss. jekk eh, joġbu jixel il-mikrofonu. President, Sir Merrow, ringrazzjak tal-diskors tijak. Qabel ma nidiskutu suġġett, nidiskutu suġġett nishtiq nejt li aħna napoġġaw bisħieħ il ftajemiet li ġew konkludi, konklużi dan il-weekend. Nishtiq ringrazza l-sur il-President Barroso u l-President eh, Van Rupoy bħal eh, dejjem Eh, ftejim wiesa fil-Parlamenti Nazzjonali li l-Ewropa hija għandha eh, parti importanti ħafna biex tiforma il-ġejjini tal-soċjali u ekonomiku tagħna. Nixtieq naqsam il-diskors ferba partijiet. Kollegi, għanna l-obligu politiku biex nassikuraw illi l-pressjoni illi għanna minħabba l-krizi bankarja u ekonomika ma t-repetix ruħa il-persuni li ħalsu t-taxxa bħalissa qegħdin ħalsu huma għal din il-kriżi u rridu nassikuraw dawk li faslu l-politika eh, nazzjonali u ekonomika Ewropea inaqsu dan il-riskju nixtieq nisħaq eh, u nirrepeti l-prinċipji illi aħna eh, nsemmu meta li IB kien qed jitkellem fil-Parlament Belġjan il rkupru ħajsir biss jekk il-bank li jfalli ma jkunx appoġġat mis-settur pubbliku, il-settur privati nifsu għandu jkun kapaċi jerfa din ir-responsabilta fejjem il-valur miżjut Ewropew Emek għanna l-infrastruttura oħra marbuta ma' dan palmija d-dejta u il trasport il-riċerka umbat u l-izvelop. Aħna nixti u il kunem 3% tal-GNI għal dan u rridu naraw u koll SMIs fuq u d-dim. Rridu niprovaw il-li naddu riformi tal-Bezil 3 għal settur bankarju illi ma jsirx bispiża lejn il-banek infushom nafu l-Bank tal-Investiment Ewropew u jistaw jappoġġa jista' jappoġġa il-kummerċ fil-pajjiżi differenti imma xorta għatem problemi fil-rigward tal-SMI e salek. Jani, dawk kienu rimarki tijaj minnaħa tal-presidenza Belġana, grazzi ħafna, issa sur Klajne. Chairman, Signori, Lawanet, nishtiq nirringrezza l-Sur Miraw, il-President tal-Bank tal-Rikostruzzjoni u l-Izvilupp għal l-prezentazzjoni interessanti tiegħu nixtieq ringrazzjah għal dak kollu li l-bank tiegħu għamel u għadu qed jagħmel fil-Polonja u f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Nixtiequ li fil-ġejjieni il-bank ikun ukoll kontributur akbar u jkun involut eh, fil-soluzzjonijiet soċjal eh, soċjali u ekonomiċi tal-Ewropa. L-interess wisal dan id-dibattitu wera illi aħna l-koll mħazbin dwar il-ġejjini tal-Ewropa. Kulħadd jifhem li minkejja l-istqarijiet li saru fil-pubbliku is-sitwazzjoni qed issir aktar u aktar komplikata kemm fir-rigward tal-finanzi, l-ekonomija u anka tal-politika u l-aspett soċjali għandna aktar qatt, għandna nuqqas ta' sigurta soċjali u ċittadini huma aktar u aktar frustrati u bekk għandna hemm pożizzjoni aktar radikali aktar krizi, krizi marbuta mal-ikel jew uh, mal-politika jew dawk marbuti mal-enerġija fid-dinja jirrikjedu illi aħna nimplementu azzjonijiet li nkunu ħsibna tajjeb dwarhom. Minkejja da sissa l-azzjonijiet u l-miżuri li uh, għamilna ma kienux biżejjed għal ħtiġijiet Eh, l-interessi individuali u politiċi qed jieħdu qed ikunu fuq is-solidarjetà u l-istorja Torina illi anka il-membri il elit tal-Euro mhumiex xorta jista' jkollhom il-problemi. Mm, ma nix għalfej, pero nkunu kritiċi iżejiet Eh, meta ngħidu li l oro waqgħet lura ħafna għaw ħafna xettiċiżmu fuq livell Ewropew nistaw nejdu li daw mux ġustifikati, forsi minnom li huma ġustifikati u forsi għazbis nirreferu għalihom imma aħna nkunu pragmatiċi u nħarsu kolej il-fat l affarijiet jisaw imorru għall-ar. Eh, Diagnosi tajba miss eh, tkun tajba jekk ma xut mingħajr ma niminaw l-istituzzjoni Ewropew, irridu naraw, irridu ngħidu li ma ħadniex eh, azzjonijiet effiċenti bizzejiet. Forsi minn id-deċiżjonijiet anzi eh, min qed jieħu deċiżjonijiet jieħu eh, deċiżjonijiet kontroversjali li ħajbqgħu jinħassu anka mit-tfal tagħna u minn ulidna u minn uliet ulidna. Għandna sfidi quddiemna għandna l-sfida tal-istrateġija tal-2020 u għalhekk wieħed irid jistaqsi x'nistgħu nagħmlu biex nifinanzjaw l-investiment fit-tur intejbu eh, l-impjieg u kif se nagħmlu daw jekk ma jkunx hemm flus irrikuna rizorsi finanzjari biex jinkunu nistaw nifilħu l-sfidi li għanna qoddimna. Jekk aħna limitaw ir-rizorsi u jekk eh, eh, jekk ma namlu hekk l-anijiet tal-istrateġija tal-2020 ma jkunux realistiċi huwa xogħol tal-Parlamentari Nazzjonali li konvinċu li l-gvernijiet li l-ġejjini tal-Ewropa u taż-żona t tiddependi fuq solidarieta Ewropea. irridu nassikuraw illi eh, din il-ferrovija b-27 pajis eh, tamel il-vjaċ taħħa fis-sikurezza kollha neċessarja. Nishtiq issana din mikrofonu lil-kollega eh, Ivanov, il-reprezentant tal-PPE. Kollegi, President, nistaw nejdu illi xogħol Eh, tana fil-Kris is-sena u nofs li għadiet kienet tifukata fuq il-kawzi tal-krizi u l-risposta sostenibli għal dan. Eh, irridu e, kol niprovdu rekomandazzjonijiet u koordinazzjoni u viżjoni strateġika għall iżvilupp ekonomiku tagħna. Il-firxa tal-kriżi fl-Unjoni Ewropea sdiedet minħabba Eh, govern, strutturi ta' governanzi dajfa u eh, dejn oli u għankam mħabba nuqqasa riforma strutturali minħabba deficits Anzi, dawn li deficit ma jistawx eh, jitnaqsu mill-lum għal-għada, għan bżon ta' koordinazzjoni tajba. Itnaqis mumiex soluzzjoni imma u ma pass biex nasikuraw li kunem sabilta finanzjarja għax minajra ma nistawx nilħu il-lazlit eh, politiċi strateġiċi tana. Għanna l-istrateġija tal-2020 għat kabbiru għax xol li eh, fija li hemm bżonn fiha viżjoni ta' investimenti fit-tul li jiena naqbel li l-ekonomija reali tissaħħaħ u nixtieq ngħid li għana nifukaw fuq il-kompetittività u nkomplu naħdmu fuq is-suq waħdieni biex eh, inkabru il-potenzjal ta' tkabbir u x-xogħol. L-SMEs huma fil-qalba tas-suq uniku imma sissa għat xorta tbaqa għanna eh, nejnu għon fl-access għal fondi fil rigward ta' l-innovazzjoni u naqsulom il-burokrazija. Nishtiq nejt illi pala l-membru ta' stat membru ġdijt lina eh, inħoss illi dawk li stat membru li mish fi zona euro għandhom ta' opportunità eh, biex ikollhom l-istess opportunitajiet pal mandom dawk li qegħdin fil-lowero fil rigward tal-politika tal-ġejjini kulħadd qiegħed fl-istess eh, dajsa u jekk irridu eh, nomu flim Anzi, rridu naħmu fl-imkien biex eh, nakwistaw il-miri li għanna u d-demna. Grazie ħafna. Mela sam il-Parlament Bulgaru. President, kollegi, aħna nħossu li ħafna problemi li għandhom jiġu indirizzati l-ewwel waħda hija l-istabilità finanzjarja li nasbu li l-aktar kussjoni importanti. It-tieni waħda hija l-appoġġ għall-ekonomija minħabba illi l-appoġġ għall-ekonomija u l-SMEs illi tejna biex eh, nilħu it-kabbir u niksbu il-miri li hemm fl-istrateġija tal-2020 dwar l-istabilità finanzjarja l-problema Tana huma id-dejn żejjed li rridu nsolvu. Dan għandu jsir uh, b'mod kaut, għandna noqogħdu attenti, però inħossu li l-pajjiżi jistgħu jagħmluha din il-ħaġa l-Bulgarija kella eh, proċedura ta' deficit ta' ċess fid-deficit fl-2000 u għaxa li ġiti frizzata u aħna għall-2011 qed naraw li ħajkonna biss 2.5 eh, fil-mija deficit. Issa qed eh, għedin naħdmu fuq patt għal stabilta eh, fil-Bulgarija li għandu ħafna fatturi il-settur pubbliku mandux ikun aktar minn 37% tal-GDP un batanna il-deficit tal-budget li għandu jkun flessibli ma ma jolli iktar minn 3% u dan għandu jġi determinat mill-tkabbir jew mid-downturn. So skont kif tkun ikun fit ċiklu, pera jkun hemm din, din dan il-3% bħala rata. Il-tilet kustjoni tagħna hija l-politika tat-taxxa din inħossu li għandha tkun waħda konsistenti m'għandix tinbidel minn sena għall-oħra biex uh, jinkiseb l-itkabbir sostenibbli biex ikonna anke ambjent eh, stabbli. Ir-rata tat-taxxa aħna naħsbu li ħadd inbidel biss jekk uh, tiġi aċċettata minn uh, eh, two-thirds tal-Assembleja Nazzjonali minn żewġ terzi u uh, dan jippermetti biex ikun hemm uh, l-ambjent adatta tal-investiment għal uh, tkabiru x-xogħol bl-istabilità finanzjarja u b'appoġġ lejn l-ekonomija b'mod partikolari l-SMIs aħna innemnu illi l-Unjoni Ewropea tkun tista tikseb l-investiment fit-tul għal tkabbir u għax-xogħol. Grazzi. Grazzi. Mir-Repubblika Ċeka issa. Grazzi ħafna li xtieq l-ONET natikom merħba fissem delegazzjoni mir-Repubblika Ċeka. Jina ħdimt tal għaxar snin f'dan ir-rwol, eh, ħdimt ma' ħafna delegazzjonijiet mill-Parlament u nistaw naraw il-lan ta' din delegazzjoni hija li tiddiskuti il-deficit u l-kustjoni relatati ma' dan jina kontent ħafna li publikajt dan il-dokument u nixtieq infaħrek ta' xol eċċellenti u anka infaħrek ta' numru ta' zjarat li għamil fil-parlamenti differenti. U waħda mit-ċifri fid-dokument hemm fija il Charles Bridge fi Praga dak eh, il-pont kellu momenti storiċi matul l-istorja. U Eh, sofra u koll minn eh, dizastri naturali, ftitilu kienem fil-fat larar u nispera eh, li dejjem inkunu kapaċi nelbu il-krizi li konna qoddimna kif għamilna fil-passata. Eh, grazzi eh, għax-xogħol tiegħek u għax-xogħol tal-tradutturi taraw x'inhi l-pożizzjoni tas-Senat tar-Repubblika Ċeka u eh, kif tafu aħna nużaw il-kelma solidarjetà xanda ħafna valur għalina hija kruċjali meta xi ħadd ikollu bżonn xi ħaġa pero nixtieq inwissikom illi ma nix inħarsu lejn E, solidarieta e, pala xaħġa ħaġa li hija ideoloġika illi persuni minħabba fija ma jaġixxux u ma jagħmlux l-almu tagħhom biex jaħdmu huma. Grazzi ħafna. Issa il-kollega mill-Soċjalisti Demokratiċi. Tämä kriisi ei ole suinkaan ohi ja viime vi Grazzi, jena nishtiq najt li krizi għada maddiċ. Kanna samet il-ġimma li għaddiet. Urwal tal-gvern Portugiż semma mek il-Portugal introdotta miżuri austeri ħafna biex jipprova iżomm il-kriżi mill-li tkompli tinfirex u jiena nixtieq inkomplu kol ma dak li għal sinjur Mirow, ċe importanti ħafna li l-ekonomija reali tkun il-punt ewlieni li nfukaw fuqu. U s-settur ta' servizzi finanzjari għandu jagħti servizz u jgħin lill-ekonomija. Dini waħda mit-talim li ħadna mill-kriżi. Il-banek jgħin minn stress test ġdid u nittamaw li dawn it-testijiet ħajkunu iktar ibsa fil-futur imma dejjem f-maħna l-Unjoni Ewropea m'għandix opportunità li ikolla impatt fuq din il-ħaġa x'din hija ħaġa ta' kompetenza nazzjonali. Kien hemm xi punti oħra li tqajmu mill-President tagħna oħrajn għalu li jazistu situazzjoni li waslu l-banek billi jihdu deċizjoni ħazina, jista' jkun hemm li waslu l-nies jihdu deċizjoni ħazina. Iġifiri kultant il-krizi ma tal-limx, ma tallimniex dak kollu li kanna li salmu minna. Importanti ħafna l-Parlament Nazzjonali tagħna dan is-suġġett għax dan mhix biss problema tal-Unjoni Ewropea, imma <coughs> l-Unjoni Ewropea hija soluzzjoni għal problema u aħna konvinti illi l-euroxettiċizmu qed jiżdied u dina huwa ta' periklu kbir. Għaliex l-Unjoni Ewropea issir issibda issiba aktar diffiċli biex issib is-soluzzjonijiet ta' problemi. Per eżempju, l-Parlamenti Nazzjonali għandhom responsabilità partikolari għal mod kif tittieħel bis-serjetà l-istrateġija 2020 dan huwa importanti ħafna. Ħaġoħra li xtaqt ngħid u li jridu jżommu f'moħħhom il-Parlamenti Nazzjonali rajna aħna kif ikun hemm tweġibiet pożittivi għal mistoqsijiet li nagħmlu, ċoe li jkun hemm miżuri li jittieħdu daħlu fis-seħħ u jkun hemm referenza sal din il-taxxa ta' tranzazzjoni. Importanti li naraw din ir-rabta bejn is-servizzi finanzjarji u l-ekonomija reali. Importanti ħafna li nifukaw fuq dawn is-suġġetti u l-Parlament semmihom dawn l-affarijiet darbtejn anke fi Strasburgu kellna rapport fuq dan is-suġġett. Hemm xi affarijiet oħra li xtaqt insemmi wkoll. L-Unjoni Ewropea Irrid ikollha riżorsi propji, din hija idea tajba ħafna u bażi tajba wkoll għal miżuri ekonomiċi fil-futur. President, grazzi ħafna lilek. Issa naddi għal Parlament rappresentant mill parlament Awstrijak. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirreferi għal dak li qal Sir Mirob ma' stant tajjeb. Għandna sistema ta' swiq ta' derivattivi. Irrid ikun hemm investiment fl-ekonomija reali. Dana rridu nżommu f'moħħna importanti ħafna dina mis-sitwazzjoni illi ila teżisti xi sentejn biss ila magħna ħafna, imma se naraw kif nistgħu nsolvu problemi li jeżistu. Jekk irna xilna, insolvu il-problemi jirna xina naslu tkabbir sostenibli imma jekk le, skur li ma naslu qatt, importanti li jkollna miżuri um, speċjalment ta' bażi ta' dejn rajna l-problemi li nqalaw minħabba dan u għal darbaħra rridu nerġaw Morru lura u nerġaw nivvintaw il-modell ta' tkabbir illi kienem l-Europa tikber wara it-tieni gwerra dinjija rridu naraw il-banek tagħna x'jistgħu jagħmlu ma rridux illi jkollna sempliċement spekulazzjoni għaddejja fuq is-swieq kap ta' kapital u għalhekk hija importanti li jkollna diskussjoni bħal din li għandna hawnhekk illum naħseb li kwistjoni ta' swieq finanzjarji regolati huma kruċjali. Importanti u koll li diskutu il-kwistjonijiet relatati u kontenta għalhekk li nara maħna hawnhekk li BRD għalix ikun interessanti li naraw xinu ma dawk il-punti li għandhom jiġu indirizzati. Grazzi. Grazzi ħafna lilek. U ngħaddu s-Senat Belġjan għalhekk u ngħaddu għal-rappresentant taħħom. tagħhom. Grazzi ħafna. President. Jina naqbel ma dak li għadu kif għall kollega Awstrijak, pero nixtieq infakkarkom dwar rapport li kienaw fil-Parlament Ewropew u li qal illi l-ammonti enormi ta' transazzjonijiet finanzjarji miljuni ta' dollari illi jazistu, però is-servizzi u prodotti l-ekonomija reali huma biss 2% ta' dawn il-biljuni ta' flus kollha illi jaddu kull sena. U għalek, donnu, li aħna maħnix ma nix nistaw natu l-ekonomija reali l-importanza li supposta għanda jkolla l-ekonomija reali għanda jkolla priorita fuq il-finanzi, finanzi għandu jkun bi strument tal-ekonomija reali u mux viċa versa. Għatem ħafna ħafna xoħx li t-siru għalek ikolli najt li pjuttost anki inkwetas meta nħares lejn bazel tlieta. Nasab li l-attivitajiet of balance ma teħdux in konsiderazzjoni bizzejiet hawnhekk, ma natawx importanza bizzejiet għandna għanna lakuna hawnhekk, vojt. U dan rridu nindirizzaw dan il-vojt. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi hemm bżonn nagħmlu bilanċ bejn id-domanda u l-provista. Ma rridx nibqa' nirrepeti fuq għadin imma f'dawn l-aħħar 30 sena is-sitwazzjoni tal-ħaddiema u l-importanza ekonomika tagħhom naqset anki baxar punti f'ċertu każijiet. Għalhekk ma nistax nimmaġina li jista' jkollna mudell ekonomiku sostenibbli jekk ma jkollniex suq tax-xogħol illi u livell ta' ħajja oli biżejjed li jista' jagħti spinta lill-ekonomija u iħeġġeġ it Għalhekk jiena hawnhekk qed nitlob għal distribuzzjoni aħjar ta' riżorsi u hemm bżonn ukoll nerġgħu nirkupraw eh, dak il ħaddima tagħna tilfu safrattant ngħaddi issa għal Oli Schmidt fisem il-Liberali mill-Iżvezja. Grazzi ħafna Sur President. Iva, kienet ħaġa tajba li inti semmejt il-Ġappun u nixtieq nikkummenta u nirrifletta ftit nirrifletti ftit kif dan ħajaffettwa l-politika tal-enerġija fl-Ewropa u l-mod kif aħna qegħdin indirezzaw il ġida tagħna ta' kontra l-bidla fil-klima tista' dokumenta inti sur miraw fuq dan. Jiena kontentu koll inti semmejt l-Afrika ta' fuq għax huwa importanti għalina hawnhekk fl-Ewropa illi minn flok ma noqogħdu nilqgħu nieħdu ħsieb ir-refuġjati. Ovvjament għandna bżonn nerfgħu responsabilità tagħna hemmhekk ukoll, ma jkun ħafna ħjar kieku aħna nixtru l-prodotti tagħhom. U naħseb li l-koll kemm aħna hawnhekk Din il-Kamra nistgħu nibdlu elementi kruċjali tal-politika tagħna fl-Ewropa. Jiena xtaqt nsemmi wkoll dak il xaġa fuq dak li qalet is-Sinjura Ivanova dwar l-euro u il-patt tal-euro. Jiena ġej minn pajjiżi li mhijiex parti miż-żona euro u l-presidenza il-rappresentant tal-presidenza Belġana unek kien kontent ħafna bir-riżultati forsi Jena, Minix, nista' nkun kontent kieku koll ma fil-fatt inkwetat ħafna li danna ħajwassal f'Ewropa maqsuma fit-tnejn. Il-pajjiżi taż-żona euro ħajmorru naħabra ta' partikolari u l-oħrajn jibqaw bil-fdalijiet biss. U għalhekk importanti illi għan iġdu naqdu attenti għal ġdinija hija ħaġa perikoluża mhijiex l-Ewropa li nixtiequ u tista' tkun ukoll ta' dannu mhux biss politikament imma anki għas-suq waħdin u sostenibilità tiegħu. Kiku tkun nasab li ħaġa sabiħa ħafna li wieħed mill- personalitajiet gbar tal-Ewropa sur Jacques Delors il-lejla ikkellimna fuq din il-ħaġa fuq il-metodu komunitarju li personalment ma naħsibx kien daqshekk ta' suċċess biex joħloq Ewropa aktar sostenibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-rappresentant issa tal-Bundestag fil-Germania, Sir Marcos, grazzi ħafna, Sur President u grazzi wkoll tal-istadina. Issa dwar jina il-Ministru Finanzjarju ta' Brandenburg ta' minn zoma f'moħħu din issa. id diskrizzjoni tal-problema li kellna fl-2010 hija brillanti. Punti 79, 105, 153, 210, hemm ħafna punti, nista' noqgħod ngħaddihom kollha, forsi tistgħu ittuhom daqqatajn ukoll. Naħseb illi wieħed mill-problemi. huwa illi nżidu ż-żieda ta' likwidità. Il-banek ma jridux jinvestu fil-ekonomija reali u ma maħħom fil-profitt il-percentagġi tal-ekonomija reali mumma xej, marijiet. Għalhekk hemm bżonn ikollna xi tip ta' limiti leġislattivi li wieħed jirkontrolla lilu nnifsu jillimita lilu nnifsu ma taħdimx, mla ħadmet fil-passat u laqas ma taħdem fil ġejjini Idu nieħdu konsiderazzjoni wkoll differenzi reġjonali. Per jina fejn għozu għanna ħafna SMEs, ma konniġ daqsek effettwati mill-krizi finanzjarja. Ġifiri, idu zommu f'maħna dawn id-differenza bej ma meta kun għadin nizviluppaw strumenti biex jindirizzaw daw il-kwistjonijiet l-aħħar punt intibat eh, kwistjonarju fuq il-politika tal-investiment. Issa ħna rridu illi ikolna l-possibilità illi daw l-istrumenti nużawhom b'mod li jagħmel sens sabiex innaqsu pressjoni fuq il-budgets. Inti aħna rridu naħsbu wkoll fl-affarijiet tagħna l-SMEs m'għandhomx ikunu sfurzati illi ifallu, jispiċaw ifallu, ma l-banek semaj illi għandhom jarfaw responsabilta. Grazzi ħafna, issa rappresentant tal-Greċja. Nishtiq nirringrazzja lil Sur Miro tal-prezentazzjoni tiegħu jiena nħos illi il-problemi hija dik ta' Sustainable Growth Model jiena naqber dwar il fat li aħna rridu insaħħu l-ekonomija reali. Rridu nirregolamentaw mill-ġdid is-swieq finanzjari u rridu nħadru aktar l-ekonomija, namlu aktar favur l-ambjent. Imma kif nistaw nwet u dan kollu sentejn wara il-bidu tal-krizi li għadna d-dejjin minna? Jiena nħoss illi aħna il-koll naqblu dwar il-fat illi il-kawza ewlenija tal-krizi hija it-ħaddim tas-swieq finanzjarji. Il-ħidma illi kienem biex jitwettaq kontroll aħjar tal-suq finanzjarju dwar dan ikolli ngħid illi dan ix-xogħol wassal għal riżultati limitati għaliex bħalissa fl-2010 is-swieq finanzjarji urew illi igwadanjaw. Għalhekk kif nistgħu nsaħħu l-ekonomija reali? Pakket ta' disciplina budgetarja li rrit li kontrolla deficit u d-dejn publiku. Iżda, kif nistaw? il-pajizi il individuali, mux għed nitkellem biz dwar il-Greċa li huwa kas partikolari, imma dwar il-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea, kif jistaw dawn il-pajizi inaqsu l-infiq għall-edukazzjoni, għas-saħħa, għall-investimenti fl-infrastruttura? Kif jistaw għal dastant jindirizzaw ir-responsabiltajiet tagħhom fil-konfront tal-ġenerazzjoni tal-ġejjien iva tkellimna dwar il-postijiet tax-xogħol dwar l-impjiegi, iżda jekk innaqsu dawn il-possibilitajiet nistaw inkunu qed impoġġu f'periklu l-isforzi tal-Ewropa l-ġejjeni. Għalhekk dawn il-linji ta' politika li huma unilaterali Permezz tagħhom jista' jkun illi nitilfu ġenerazzjoni sieħa. Mbagħad tkellimna dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tal-Ewropa kif nistgħu nwettquha din. Per eżempju, il-modell Ġermanis nistgħu naqbdu lilu u ngħidu li dan huwa modell uniku u nħedġu nobligaw, anzi skużaw, l-istati membri kollha biex dawn japplikawh dan jista' jkorrispondi għas situazzjoni ekonomika ta' pajjiż wieħed biss u b'dan jiena konkludejt grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur fejjo mill-Portugal. Grazzi President. Bħala MP mill-Portugal u membru tal-Komitat Kris jiena fil-10 minuti tiegħi nixtieq inħallikom bżewġ idejat l ma naħsbux li nistaw aħna nindirizzaw il-kriżi permezz ta' miżuri ta' austerita. F'pajjiżi fil-Portugal bħalissa qegħdin iddiskutu il-miżuri ta' austerita. Però dana qegħdin nitkellmu fuqhom mingħajr ma nsemmu riformi strutturali, riformi f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-investimenti, is-swieq, s xogħol eh, poċa l smis sistema finanzjarja, jew politika fiskali. Għal pajzi ta' zon euro l-istabilità timxi dejjem jitfis ma' tkabbir, ma' mhux qed tkabbir biss għaż euro le tkabbir għall unjoni Ewropea kollha kemm U għalhekk qed nagħmilha ċara li aħna rridu li konna miżuri nazzjonali kif ukoll soluzzjonijiet Ewropej. Ejja nużaw dan is-semestru Ewropew, ejja nużaw il-governanza Ewropea sabiex naslu għal ġabra ta' politika ta' linji ta' politika apposta biex indirizzaw il-krizi. Il-patt tal-euro li intlaħaq bil-fuq u l-ġimgħa li għaddiet jista' jkun iku wieħed mill-soluzzjonijiet biex insibu tarf ta' din il-kriżi. Dan huwa pass il qoddim ma jfissirx li ħajkollna Ewropa maqsuma li qed timxi b'żewġ rati differenti, aħna li għandna bżonn għandna bżonn ta' iktar Ewropa, iktar solidarjetà u viżjoni komuni. U naħseb li f'dan ir-rigward il-Parlamenti Ewropej huma kruċjali għaliex id-diskussjoni tal-politika Ewropea hija tassew eh, importanti. Grazzi ħafna. U ngħaddi issa għas-Sur Jean Goberal l-Assemblea Nazzjonali Franċiża, grazzi ħafna, President. Inti tkellimt dwar l-istrateġija tal-Lisbona u iva naqbel, l-istrateġija tal-Lisbona hija falliment. Imma nagħmlu ċara dak li qegħdin nagħmlu bħalissa huwa kol. distrazzjoni oħra ċittadini tagħna, alienazzjoni. għandna ġdu nagħmlu ċara li qegħdin indirizzaw il-problemi tagħhom iridu nuruhom. X'qegħdin nitalmu minn din kriżi, qed iridu nitalmu illi ma nistgħux aħna d-dejn inħallu ħal-ġenerazzjoni ta' warajna. U dan huwa punt importanti li jdu nixtaru sew. ma nistawx nsolvu din il-problema permezz ta' eh, tnaqis tnaqis fil-budget tal-edukazzjoni, tal-nefqa soċjali, f'taqsam tas-saħħa, ma nistawx dan huma importanti għal-futur. Meta nitkellmu fuq il-koeżjoni. X'inkunu qegħdin ngħidu, għandna bżonn ta' taxxi progressivi. U din hija problema kbira ħafna pajjiżi, fl-opinjoni tiegħi. Għandna bżonn ta' skabbir ġdid eh, l-SMEs, it tal-ekonomija. Kulħadd jaqbel imma kif ħan finanzjawhom daw. Għanna sistema Ewropea tal-kreditu b'xi mod li taħdem b'xi mod imma ma rridux illi id-dejn nazzjonali eh, jħodlu postu d-dejn Ewropew għax fl l mill-aħħar bl-istess dejn ħanibqgħu. Smajna ħafna wkoll dwar it-taxxa dwar transazzjonijiet finanzjarji, ħafna Franċiżi huma favur din il-ħaġa, mbagħad semmejna wkoll il-kwistjoni tal-banek ma sax nħarsu lejn il-futur mingħajr ma nħarsu lejn in-nuqqasijiet tas-sistema bankarja tagħna. U dawn il-problemi ta' sistema bankarja dawn ma ġewx indirizzati biżejjed. Grazzi ħafna. U ngħaddi issa Sur Ġorġetti. Bala? Okay. Hmm? So next speaker. Okay, good. Kom Dan Dann, dann, dann Sawa, so, ich kallim mela. Is-Sinjura Ferreira mill-Partit Soċjalista. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kriżi. Urrit ħafna affarijiet dwar l-Ewropa u li l-Ewropa għandha mezzi ridotti biex tindirizza din it-tip ta' kriżi bħalissa. M'għandniex viżjoni la lejn il-medda ta' żmien medjana u laqqas dik fuq tul ta' żmien l-futur iktar imbijat, għanna bżon nibdew naħdmu il-metodu komunitarju donnu waqalura f'din il-krizi issaħħu eh, il-level nazzjonali u l-Europa tittamel il-progress, ma f'dak għandu x'jaqsam ma' supervizjoni eh, finanzjarja, regolamentazzjoni. Dan huma importanti biex anke nindirizzaw il-kriżi li qed jiġri bħalissja fil-żona euro juri illi L-Europa qed titfaċċa ċertu problemi partikolari, kriżi finanzjarja, saret kriżi tal-ekonomija reali, saret kriżi soċjali, mbagħad saret kriżi tad-dejn sovran, u hemm ukoll biża li din il-kriżi ħat effettwa wkoll il-ħajja politika u l-istituzzjonijiet Ewropew dan ikun verament daqqa ta' ħarta għal proġett Ewropew. ma jistax ikonna l-istess tip ta' problemi bħalma jiġri eh, fid-dollaru fl-Ewropa, s-sistema tal-Ewropa hija differenti wis. Għanna bżonn il nħarsu lejn miżuri adattati għal dinja globalizzata u hemm bżonn ukoll inħarsu lejn l-istituzzjoni finanzjarja taż-żona euro. Ma nistgħux napplikaw dejjem din il-politika tal-finanzi u tal-kummerċ illi eh, tkun issa soluzzjoni waħda għal kulħadd għax ma jistax ikun li tapplika din. Għalax għanna bżon namlu issa li dun namlu huwa illi morru lura l-agenda li kena ta' kompetittività u l-koezjoni. Għalix Għanna bżonn li nilħu konverġenza ta' veru, ta' produttività, ta' salarji u ta' fatturi oħra essenzjali għall-ekonomija. Il- Aħna rridu illi minn fl ma, ma, naqsux is-salarji minn flok ma nindirizzaw l-affarijiet kif suppost, rridu nħarsu lejn il-futur mhux biss neħerna. rridu nħarsu u naħsbu fuq l-affarijiet ta' tip x'tip ta' ġenda għandha l-Ewropa f'dinja globalizzata sabiex ehm, tiġestjona il-politika ta' kummerċ u barranija tagħha u tax havens. Xi strumenti ta' koeżjoni għandna bżonn illi biex nindirizzaw is-sena eh, is-seklu 21. Hemm bżonn illi nindirizzaw il-kwestjoni wkoll ta' ekonomiji differenti li għandna, però il-rappreżentanti eletti tagħna iridu jieħdu il-tmexxija hawnhekk. Grazzi ħafna kellim li jmiss ir-Rumanija sa'. Mikro, mikro. Această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov, am câteva comentarii. Faptul... Grazie, Hafna. Ehm, għandi xie kommenti. Il... Fatti li l-level tal-dejn wa daqsa koli fl-Unjoni Ewropea juri li għanna problema. Qed nitkellmu hawnhekk dwar il modelli li qegħdin nippromovu Għalek naħseb illi għanna bżon illi nerġaw naħsbu dwar ir-rwol li għandu l-istat u rabta bejn l-istat u l-krizi ekonomika. Mux bizzejet illi nikkalkulaw kem inħlew u ntremew flus f'investimenti għal nefqa pubblika billi nkopru id-deficit u id-dejn pubbliku. Jekk nagħmlu analiżi bejn id-dejn pubbliku dak privat, pereżempju għal pajjiż bħal mir l-Italja, narħaw li l-Istat kif kien organizzat fil-passat huwa jiswiktar flus minkejja kajja l deficit u speċa u għadaqsa koli u minħabba anke s-sistemi li għanna li għad ifallu speċjalment dawk tal-pensjonijiet. U li għad namlu għawnek huwa li kompli aggrava di situazzjoni, per eżempju, situazzjoni fiskali. Per eżempju, għad diffiċli illi wieħed jiskellem dwar il-kompetittività jekk ma nasux ma naħdur ma żommux f'moħħna il- per eżempju il-prezz ta' żejt. U anki fl-Ewropa minħabba s-sistema ta' sisa naraw per eżempju illi il- il-prezz ħa jizdiet u bekk l kompetittività. Irridu nifukaw iżjed fuq ir-riċerka u biex noħolqu politika komuni għal riċerka li biex inneħħu d-distak li jeżisti bejn l-Ewropa u l-Amerika ta' fuq. U biex nżidu wkoll ir-rwol tal-Ewropa fil-futur. Wunder auf, und das ist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 nitalmu b'mod attiv. Parlament tal-Litwanja għamel għal-mutta tijaw biex iwiġeb il-kwestjonarju. Xtaq nirringrazzja l-Sur Milo illi huwa enfasizza dwar il-produzzjoni. Il-banek qed ibbieħu prodotti finanzjari illi m'għandhomx x'jaqsmu mal-produzzjoni u ma twaqqif ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Il-Litwanja batiet ħafna minħabba l-kriżi. U ħafna persuni ta' bilħa tisibuha diffiċli biex kolom posta xogħol għaliex il-kwalifiki tagħhom mhumiex xirqa għas-suq tax-xogħol u n-nies għedin jistaqsu mistoqsija fil-Litwanja. Illum għandna dubi dwar il-kooperazzjoni reġjonali Subija tal-vant dwar Sur Milo għalli l-Volkswagen Litwani u stati membri oħra jistaw jipparteċipaw fi proġetti pal dawna li għandhom marfin ta' swieq. U il-kooperazzjoni flimkien ma' li BRD tista' kontribuċi biex tissolva din il-problema. Aħna wkoll inħossu illi hemm periklu ta' Ewropa fuq żewġ u tliet binarji. U l-Patt Ewropew illi qed jiġi firmat bħalissa iqajjem ċertu dubi illi l-metodu komunitarju qed jitlef. Aħna nemnu illi aħna rdu nserħu moħna aktar fuq il-metodu komunitarju biex isolvi dawn il-problemi frabta ma taxxa fuq it-tranzazzjonijiet finanzjari. Aħna nistgħu nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' xi ħaġa bħal din iżda dak li huwa importanti huwa li konna banek illi jduru lejn il-produzzjoni. Għaliex mingħajr dan wisq nibża illi l-kupru ekonomiku ma jkunx jista' jiġi marbut ma l-iżgurar tal-postijiet tax-xogħol, grazzi. Grazzi Thomas Manna żewġ minuti. Grazzi President. L-investiment fl-ekonomija reali irid ikun viżibbli jinaqbel ma dak li għal sur u kol, hemm dimensjoni Ewropea u drinti tkun qed tidher. Il-Presidenza Ungeriża qed tinsisti favur Ewropa b'saħħitha. Għandi mistoqsija għalik. Għandna negozjati ħoros għaddejjin għal budget li jmiss fost tliet istituzzjonijiet u għata bil-ħak realistiku illi nistennew żieda fil-budget tal-Unjoni Ewropea għaliex kulħadd fl-istati membri qed jgħid li għandu jitwaqqaf id-dejn ulterjuri hemm minn kitab dan fil-Kostituzzjoni. Li bjardi qed taħdem mal-Bank Ewropew tal-Investiment dwar il-Project Bonds. Hemm xi kwota illi intom ser tistabilixxu dwar dan? X'tip ta' proġetti għandkom f'moħħkom proġetti fiħdan l-Ewropa jew hemm xi perċentwal tal-proġetti li huwa barra l-Ewropa. Intom tajtu l-eżempju tal-Volkswagen fir-Russja u kumpaniji oħra li taħdem fl-Ukrajina. Qed tikkonsidraw is-sostenibilità f'dan il-proġett għandkom definizzjoni ta' sostenibilità? xinejdu dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020? L-aħħar mistoqsija, meta l-proġetti ikunu ta' interess pubbliku dawn jista' jistgħu jiġu appoġġati anke jekk ir-riżultati ser ikunu limitati. Għandkom xi mezzi kif tistgħu tevalwaw dan grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Għamilna l-ewwel round tal kelliema issa se jitkellem Revel Mirov. ma tantx għandu ħin disponibbli sur Miros. u probabli ser ikollu jitlaq b'dispiċir kbir, iżda huwa l-inqas ser ikollu l-ħin biex iwieġeb għal mistoqsijiet li għamiltulu. Grazzi ta' sew President, jiena ovvjament nixtieq nwieġeb u nixtieq nindirizza dawn il-kummenti ta' sew ta' siwi, ma dawn ser ikun possibbli, jiena ser limita ruħi biex nagħmel u tlet, tlieta jwerba kummenti żejda. Wieħed mill kommenti għadwar dwar l-Ewropa għaliex l is-semma. Jiena naħseb illi aħna għandna l-ewwel qabel kollu sfida politika qudiemna. U l-sfida politika hija dwar kif nistgħu nissostitwixxu il raġunament profond tal-laqda tal-Ewropa li ilu jeżisti minn wara l-gwerra. Kif nistaw dan nibdluh b'messaġġ illi illum il-ġurnata jikkonvinċi lin-nies. Jiena naħseb illi rridu nkunu aktar qalbien hawnhekk. Għaliex huwa importanti li niddiskutu xi tagħmel l-Unjoni Ewropea, x'tista' tagħmel, x'tista' tagħmel aħjar, iżda jekk aħna nkomplu naraw dak li qed jiġri fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea naraw il jitpoġġa friskju l-leġittimità tal-Unjoni Ewropea, aħna ma nirnexxux għalhekk nixtieq inħeġġeġ għal aktar tmexxija politika. Illi tgħid illi jekk l-Unjoni Ewropea ma tingħaqadx illum mela allura aħna ser nitilfu kull importanza f'termini ekonomiċi u biex aħna nibatu il-valuri tagħna madwar id-dinja. Et-tieni kumment li xtaqt nagħmel huwa dwar is-settur finanzjarju. Iva, jiena nemmen illi l-ikbar riskju huwa dak illi aħna nindirizzaw l-aspett mikroprudenzjali. Illi nkomplu nregolamentaw banek, nżidu rekwiżiti kapitali għall-atturi individwali iżda ma nsibux tarf taswiq l-iktar dwar l-over the counter u dwar l finanzjarji illi mhumiex regolamentati. Dan inkomplu nagħmluh aktar faċli u r-riżultati illi ir-riski jihduhom dawk il ħajsu taxxi u aħna ma jirnexxinniex illi l-investimenti nibatuhom fis-setturi li aħna nixtiequ li jaslu fihom. kommenta u wkoll dwar id-dejn pubbliku l-awsterità. jina dwar dawk illi jgħidu illi f'pajjiż il-pajjiżi tagħhom huwa diffiċli jkollhom approċċ eh, bħal dan li jom. Imma x'jista' nissuġġerixxi kif nistgħu nkunu sostenibbli b'tali mod li s-swieq jaċċettawhom dawn. Kif nistgħu nappoġġaw il-livelli ta' djuni li għandna bħalissa. Kif dan jista' ma jwassalx għal sitwazzjoni fejn ħafna mill-flejjes ta' dawk li ħalsu ta' taxxa jkunu meħtieġa biex jitħalsu rati tal-limax flok jiġu investiti f'affarijiet pubbliċi. U għalhekk hija xi ħaġa diffiċli iżda aħna rridu narfu illi issa għandna ħafna ineffiċjenzi u dawn in-nuqqas ta' effiċenzi waslu għal sem kbir ta' dejn pubbliku u dan id-dejn pubbliku mhuwiex sostenibbli. U biex nkun ċarutont tont ma naħsibx l-Unjoni Ewropea se tiġi eżentata minn dan, iżda wisq nibża illi huma ser ikunu parti mill-indirizzar tal kwistjonijiet tal awserita Is-semmit l-enerġija. Kull rispett lejn il-Ġappun u l-koll irnaġixu bċertu kautela wara dak illi ġara. Meta aħna nikkumentaw nfasslu strateġija Ewropea tal-enerġija. Iżda hemm ħaġa waħda li ċerta. L-investituri f'dan is-settur jeħtieġu oqfsa fuq medda twila ta' żmien. U dak li qed iniġġes is-sitwazzjoni bħalissa u jiena nismaħħa fuq bażi ta' kuljum mill-kumpaniji l-kbar, mis-settur finanzjarju illi qed jikkonsidraw illi jinvestu f'dan il-qasam huma qatt ma jkunu jafu jekk dak li huwa minnu llum u ser jibqa' validu għal għada. U jekk aħna nibqgħu ma naqblux mod transkonfinali fuq approċ Ewropew dejjemi fi rigward tal-enerġija aħna mhux ser nirnexxu biex ninċentivaw l-investimenti. Jina naf ħafna kumpaniji illi għandhom ħafna flejjes jinvestu imma mhumiex jinvestu għaliex l-argument uniku hawnhekk huwa aħna ma nistgħux inserħu moħna fuq il-qafas legali illi qed jingħatanna llum. U għalhekk jiena nixtieq nitlobkom anke jekk eh, jeħtieġu ċertu kompromessi biex jiġi mwaqqaf qafas għall-investimenti tal-enerġija li jizoma l-aktar minn sena u li jibqa' validu għal aktar minn maġġoranza waħda politika. Dwar il-mistoqsija konkreta tiegħek surmand dwar li BRD nixtieq nipproponi biex insibu mod ieħor kif nagħmlu skambju ta' femmiet għaliex dawn kienu xifti speċifiċi il-mistoqsijiet tiegħek. Kif għedtilkom fl-opinjoni tijaj, u so mux għed nitkellem pala xaħat illi jissaw responsabli minn bank, imma pala xaħat illi penjat fil-konfront tal-izvilup tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi l-pariri kolla tajba, rekomendazzjonijiet tajba kolla, il-konklużjonijiet kolla tajba illi jintom ser tisiltom id-diskussjonijiet ta'kom illi jena ta' bilħaq nevaluhom. Dawn ser waslu għal riżultati tajbin biss jekk il-kundizzjonijiet politiċi jiġu metqaw ukoll. U l-kundizzjoni politika baġika hija illi terġa' tiġi imġedda il-fiduċja fl-Ewropa. Grazzi. Sur Miro sur kollu, jħallina sa grazzi ta' sew tal jaċċettajt l-istedina tagħna, grazzi tal-kontribut tifti tiegħek, nixtuq lek laqwa suċċess, grazzi. Ser inkomplu il-punti li għanna fuq l-agenda għanna l-koordinaturi tal-gruppi politiċi issa ser jitkellmu għazġ minuti kull wieħed, issa qabel ma għandilhom il-kelma. Jinsenna il-kelma l-kollega mill-Portugal illi talab biex jitkellem. Għal minuta biss. Fejn hija sinjura li xtaqt titkellem? Min nix nara, jgħid il-President. Tajjeb wis sinjura Martins. Minuta biss jek jazbu. Grazzi, jena nixtieq nitkellem dwar il-pajis tiegħi wkoll. Dan l-aħħar investimenti kbar kienu qed jifokaw fuq żewġ oqsma kbar, l-edukazzjoni u r-riċerka. Aħna wkoll għamilna riformi strutturali fil-Portugal. Jiena naħseb li dawn il-laqat huma tassewi kbir. Jina naħseb illi hija tajba tajba wkoll illi dan il-Kumitat żar il-Portugal iltaqa' mal-Parlament Portugiż biex jipprova jagħti il kontribuzzjonijiet tiegħu. Iżda, minkejja il riformi li ġew implementati minkejja riforma ta' sistema ta' sigurta' soċjali jiena xorta waħda naħseb illi ħafna pajjiżi u ħafna persuni fl-Ewropa ma kienux jafu illi kien hemm riformi strutturali li qed isiru fis-sistema ta' sigurtà soċjali fil-Portugal. Jiena nemmen illi aħna rridu niffukaw fuq l-ekonomija reali. Dan għandu jsir. Iżda rridu wkoll namlu il-politika ekonomika tal-banek taqdi l-ekonomija reali. Għalix inkella jisir bil-kontra. Jina naqbel ma l-żewġ Portugiżi l-oħra li tkellmu aħna fil-Portugal, aħna fl-Ewropa. Qed niddiskutu kwistjonijiet oħrajn, aħna rridu niddiskutu kwistjonijiet oħrajn. Kieku però ksibna eh, il-tkabbir sostenibli. Xi drabi aħna nifissaw wis dwar id-deficit. Jina naħseb il-Parlamenti Nazzjonali jew il-Parlament Ewropew irrit joqot attent dwar l-ispejjeż u l-tnaqqis tal-ispejjeż għaliex dan jista' jaffettwa l SMEs grazzi tassew. Issa l-koordinaturi. Onorevoli Ingel, fisem il-PPE. President. Grazzi tassew. L-ewwel net, jiena naqbel ħafna ma' Sur Mirov bil ħafna meta qal illi jew l-Ewropa trid tintegra ruha inkella jasser taqbad titriq triq tan-niżla. F'dak li għandu x'jaqsam ix-xena dinija. Dan għana qoddimna bħalissa dwar id-dibattitu erba punti. Għandi xinejt l-ewwel net il-puntatlu huwa is-suq uniku. U li narġaw natuħni f'ġdid. Forsi kol koll tridu tkunu konxi li dawn il-konnessjonijiet, dawn il dan kollu, għanzi skużawni, huwa marbut ma' direttiva illi fl-modi missa kella l-issem tal-komissarju tagħha Bolkenstein. U kollox huwa marbut ma' dan, rajna progress kollu li kienem l-iktar f'rigward ta' dak li qed jgħid is-Sur Monti, il-Professur Monti. Nafu li wis probabbli ser naraw liberalizzazzjoni li ser titwetta. It-tieni net it kabir it kabir u d-dejn pubbliku u id-dejn privat. L-ewwel net jiena naħseb li l-Ewropa waslob li ser ikollha taċċetta li rati ta' tkabir naraw fil-ġejjini mhux ser ikunu viċin għal dawk li rajna fil modi u mhux ser ikunu paragonabli ma' żoni oħra fid-dinja. Aħna ma nistgħux nixtru it-tkabbir b'mod sostenibbli. Aħna rajna dan it tentativ ta' xiri ta' tkabir, iżda dan mhuwiex jaħdem. Forsi neħtiżu xi mudell ta' redistribuzzjoni fil-ġejjeni li se jikkonsidra dan. Ewropa fuq żewġ binari jekkux fi żona euro jew le jiena naqbel illi aħna irridu nevitaw illi dan isir. Irridu nevitaw dan iżda għanna Ewropa li għandek tar minn munita. Waħda minn irid jisieħ fi żona euro u hemm min ma jridx jisieħeb. Naħseb li l-pożizzjoni tarġa' tiġi konsidrata għaliex naħseb li fuq meta twila ta' żmien mhijiex viabli. Dwar ir-riċerka u l-iżvilupp fl-aħħar net ikolli ngħid li aħna irridu nagħmlu aktar koordinazzjoni tal-finanzi Ewropej. Aħna hawnhekk irridu ninkludu dibattitu dwar iż-żieda ta' dak li qed jagħtu l-Istati Membri u ta' dak li qed tagħti l-Ewropa. Serġo Kofferati għal żewġ minuti. Grazzi President, jiena naħseb illi l-avvenimenti traġiċi illi rajna ser ikollhom effetti kbar fuq il-ġejjeni tal-Ewropa. Qed nirreferi għal kriżi fil-Mediterran illi qed tinsisti dwar is-suġġett tal-provista tal-materja prima u dawn qed naraw f'kundizzjonijiet differenti minn dawk li kien hemm fis-snin li għaddew. Jiena naħseb li dak li ġara wkoll ġewwa l-Ġappun ser sanna biex nitkellmu minn punti di vista oħra dwar is-suġġett tal-enerġija huwa minnu illi ma rridux inħallu l-emozjoni tirkibna, iżda l-emozjonijiet fil-ħajja ta' dak li jkun huma importanti. Se jista' jkun il-politika ma tagħtix kasom u għalhekk naħseb irridu malajr niddiskutu dwar il-problema ta' sigurezza wkoll riżultat ta' dan dwar il-produzzjoni tal-enerġija u l-problemi marbuta ma' dan. Iżda, naħseb illi hemm il-konferma, kieku qatt kellna bżonn din il-konferma, illi l-Ewropa irrid ikollha riżorsi propri bil-budget ordinarju Il-budget li għanna bħalissa memx tama għal kabir fl-Europa, u għalek il-sujġet tal-Eurobonds u il-sujġet tal-FTT għandu jkun priorità għall-Unjoni u anke għal pajjiż individwali. Imbagħad irridu naraw x'inhuma huma l-prijoritajiet tal-investimenti. Kif ikonna riżorsi naraw irridu naraw x'inhuma huma s-sisin għall użu tagħhom. Jiena naħseb li prioritajiet huma tnejn. L-ewwel net tlestija ta' netwerk infrastrutturali l-Ewropa tanda wis bilanċi bejn artu oħra illi qed ikkastigawa kemm fuq il-livell tal-livell ta' għajxin kif ukoll fuq il-livell ta' kemm huma attrajenti għall-investimenti. It-tieni priorità hija l-arfin. Inkunu nafu l-edukazzjoni. Fumenti ta' kriżi ridun ninvestu fl-arfin. Iżda l-Ewropa qed tagħmel bil-kontra. Jiena naħseb illi l-investiment fl-iskejjel tkun xi tkun din l-iskola dan għanna nikkonsidraw il-punt ta' biex aħna jkonna model ta' kompetitivita illi ikun jistħoqlu li jkun imsejja hekk. Grazzi ħafna. Is-sur Vajgel għal uh, liberali. Grazzi ħafna, President. Jina xtaqt eh, nistaqsi mistoqsija li sulmiro, mistoqsija importanti. Minħabba l iżviluppi reċenti, eh, dawn l iżviluppi katastrofiċi, l-Europa issa għanda piżijiet eh, finanzjarji oħra u issa qed nistennew li l-Europa turi s-solidarjetà u tkun miftuħa kemm jista' jkun, però jiena nemmen illi u neċessarju il nitkellmu dwar uh, il-mekkanizmu u il-sorsi ta' dawn il-rizorsi finanzjarji li bihom l-Ewropa tista' taġixxi taġixxi bħala xi ħadd li jista' jgħin u li jista' jħalli impatt fuq relazzjonijiet strutturali u fuq bidliet strutturali. Il-mistoqsija tiegħi fil-fat hija ideja, ideja ta' pjan Marshall Plan għal vant nofsani. E, e, ma nasibx li hemm mod ieħor, irid ikun pjan wiesa li ma jkunx biss natura finanzjarja imma ikollu fih ukoll aspetti oħra pal per eżempju l-bini tal-istati nifsu U nixin zitu kol xaħġa oħra, meta nitkellmu dwar dan il-Marshall, uh, din il-Marshall Plan, u minn sejħila Ashton Plan, jew anka xi eh, eh, semiħor, naħseb irridu nistaqsu min ħajjiffinanza dan it-tip ta' pjan m'għandux ikun pjan ambizzjuż iżejjed u għandna ninvolvu fiha Ehm, fil-preparamenti tiegħu lil dawk kollha eh, illi kienu f'dawn l-aħħar xiren ta' snin eh, jibbenefikaw mill mill eh, mill-żejt u jien qed hawnhekk qed nirreferi f'dawk dwar il-pajjiżi li benefikaw ħafna f'dawn l-aħħar snin. Kellim li jmiss? nix inrigrata il-daw kolla li tkellmu anka li sul miraw li satela imma jina kontent li semma il-su eh, intern li dan muwix eh, less, specialment fis settur ta' servizzi u anka il-kustjoni tal too big to fail li nixti eh, nejt u koll u il-lum etnaraw li għatem Eh, il-differenzi eh, bej eh, pajjiżi li ħad kompli tiżdiet minħabba l-kundizzjonijiet li jeżistu. Xi jfisser dan l-Ewropa? Il-problema mhix għax hemm pajjiżi fl-żona u hemm dawk li mhumiex. Hemm pajjiżi li qegħdin taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea. U dan minħabba l-finanzjar transkonfinali u l-investimenti transkonfinali huwa marbut ma' dejn pubbliku u dejn privat. U dan eh, kemm eh, fir rigward ta' dawk il-pajjiżi illi mhumiex qegħdin fi żona euro imma jinvestu fl-euro. pajjiżi li qegħdin fil-fatt jeqirdu l-iskemi soċjali tagħhom u uh, fejn kien sar investiment f'dawn l-iskemi. Ma nixtieqx li ninstema bħala aħrax ħafna politikament imma naħseb li huwa importanti illi ma nqirdux is-solidarjetà fl-Ewropa. Äh, Grazzi ħafna, Nikolas Huntis għal xalugin. Grazzi ta' sew President. Jina nishtiq nagħti merħba lil kollegi li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni. Mod partikolari nixtieq nirringrazzjom tal-mistoqsijiet tagħhom. Għaliex, Aziz President, Aziz kollegi, dan juri illi hemm kriżi tal-politiċi u tal-leġitimità tagħhom jiena ma nafx ir-rwol għandkom intom. Iżda aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew bħalissa qed niddiskutu jekk id-deċiżjoni li ttieħdet il-biraħt lura dwar il-ftajim marbut mal-ewro hijiex negattiva jew pożittiva. Iżda minaj ma stabilejna min jilleġitimom dawn il-gvernijiet. Gvernijiet li qed ikunu obbligati li jadottaw dawn il-miżuri dan ser wassal kabbir, ser jisaħ il kompetitivita iżda hemm xi limiti, hemm xi problemi. Intqal ukoll illi dan jista' jagħti aktar spazju lis-settur privat. Iżda, jekk dan il-ftejjin dwar il-kompetittività fl-euro ifassal qafas Ewropew illi naqqas is-salarji tal-ħaddiem Ewropej, allura jien Mux se nistaqsi kif nistgħu nejnu l kompetittivita għaliex eh, fl-aħħar net mbagħad jitnaqsu s-salarji tal-ħaddiema u għanut li noqogħdu nitkellmu dwar innovazzjonijiet kbar dwar teknoloġiji. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ser ikunem hemm żieda tal-profitti għaskapitu tal-ħaddiema u din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli dwar is-settur finanzjarju. Settur tal-borsa. Kif intqal tajjeb il-kriżi bdiet bħala kriżi ta' swieq finanzjarji. Iżda mbagħad inbidlet fi kriżi ekonomika, issa qegħdin ngħidu li hija kriżi tad-dejn. Iżda xi każijiet din il-kriżi tad-dejn pubbliku hija marbuta mal-kriżi ta' qabilha, jiġifieri il-kriżi finanzjarja illi kkawżat il-kriżi tad-dejn. nataw ħafna għajnuniet lil banek iżda dawn kontribuxxew l-ekonomija reali. Issa jekk lentana huwa l-postijiet tax-xogħol għaliex qed jizdit il-qat fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Wasanna għal 22 miljun ta' persuna qiegħda. U għalhekk dawn l-idea, dawn il-prioritajiet hekk sbieħ li nitkellmu dwarhom u li nsabu fl-istrateġija tal-Lisbona. Kont dak iż-żmien konna nitkellmu dwar ekonomija moderna tal-Ewropa Irdu naraw ser ikunu riżultati jiena naħseb li qed inġibu ruħna mod ħażin. Il-politika li qed napplikaw la ser waslu għal impjiegi u laqas għal tkabbi fl-Ewropa. Grazzi President. Grazzi ħafna. Tkallim li miss. Grazzi ħafna, President, u grazie u koll il-kollegi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali anka tal-għajnuna fix-xogħol li sar fil-qafas ta' dan il-Kumitat Speċjali din l-ewwel okkażjoni li aħna qed niltaqgħu fiha f'dan il-mod forma ta' plenarja kif qegħdin illum mill-ewwel laqgħa tagħna aħna żidna l-kuntatt u l-iskambju intom ġejtu tarawx qed isir, saqsejtu mistoqsijiet li aħna niżilna anka fil-kwestjonarju u uh, poġġajtu anka l-konklużjonijiet li l-Parlament adotta f'Ottubru. U dan kien importanti ħafna kif qal il-President Mirow, um aħna ma nistgħux noħorġu minn din il-kriżi eh, eh, b'mod tajjeb jekk ma naħdmux flimkien intom fil-Parlamenti Nazzjonali u aħna fil-Parlament Ewropew. Jekk aħna maħniex eh, se natu nifs ġdid f'din il-konvent konvinzjoni ka fuq eh, fuq livell internazzjonali biex ikun Ewropa aktar b'saħħitha. L-istati tal-Mediterran ukoll qed isemmu eh, il-valuri tal-dawn l-ispirtu tal-libertà u anka l-istat ta' dritt aħna għanna nħarsu lej dawn il-valuri anka madwar l-Europa kollha jekk ikun hemm wisq inter uh, uh, governmentalizmu il-valuri tal-Ewropa jintilfu u l-avvenimenti iduru eh, kontra l-mexxejja ta' eh, l-Unjoni Ewropea, anka kontra l mexxejja nazzjonali eh, u ċittadini. Fil- aħna provajna nibilanċaw din l-istrateġija ta' ħruġ ta' mill-kriżi eh, kemm din ħatkun ibbażata fuq eh, l-investimenti privati u u pubbliċi fil-żmien fit-tul u għandi xi rimarki li jiena nixtieq insemmi li huma simili għal dak li tiġa issemgħu mela l-investimenti fit-tul is-sur il-President Bira qal li tkun hemm ċertezza legali fil-post jiena nifhimha din ma nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll illi ħafna drabi qed inħarsu lejn investimenti elementi illi huma katalistiċi fin-natura tagħhom jekk ma noqogħdux attenti ma nkunux kapaċi nitrattaw wahidna il-problemi li għanna marbuta mal-qat. Meta nħarsu lejn loda li għanna fi trattat tal-Lisbona kif edna fi rezoluzzjoni tal-20 Ottubru taħt artiklu 9, emmek edin issejħu biex nħarsu lej kull politika publika tal-Unjoni u naraw l-impatt tagħha soċjali u dan irġikum trasparenti, b'mod trasparenti, mux eh, biss eh, studju tal-impatt. Ridu veru inħarsu lejn il-valur tal-investimenti u kif qed joħolqu x-xogħol jew jekk hux qed joħolqu x-xogħol. Kienu ħafna li semmu tħassib tagħhom fir-rigward tar-riforma li għandna qudiemna. Riforma fis-suq, U smajt dak li ntqal minn ħafna riforma ta' swieq finanzjarji minnaħa u minnaħa l-oħra l-ħtieġa tal-ekonomija reali fil-fatt hemm l-impressjoni frustranti li dawn iż-żewġ tħassib eh, eh, mhumiex marbutin flimkien bizzejet u jiena għandi l-istess tip ta' tħassib u dan minħabba li nemmen illi edin namlu isna lista ta' riforma iktar mill pjan ta' riforma u għalek illi e, konna dan il-rapport interim biex nindirizzaw din il-kustjoni e, biex dawk kolla fil-involuti fissu jazlu l-odda li għandhom bżon u biex ikunem manka regolamentazzjoni eh, propja għal daw kollha interessati aktar milli regolamentazzjoni in imposta fuq is-swieq finanzjari. Nistaw nimmaġinaw li il-G20 kellu l-istess tip ta' approċċi ma' fil-Kunsill e, Ewropew u fil-Kummissjoni dan ma sarx biżejjed għandna l-Basil u għandna riformi oħra. Imma daw ma kienux biżejjed biex intejbu l-investimenti fit-tul eh, b'mod tajjeb dwar il-livell makroekonomiku ħafna għajmu il-punt ta' l-izbilanċ li jeżisti fuq livell dinji. U nista' nsemmi punt għalhekk li huwa importanti ħafna. Wara illi waqaw il-li Brothers, kulħadd beda jgħid din mish eh, eh, marbuta ma l-istabilta tal-prezz manka ta' sfiq finanzjarji. Din il-kussjoni kollha ma imma li mill-istabilta fis sfiq finanzjari għandna bżonn inħarsu aktar mill-rib lejn il-moviment ħieles tal-kapital u kif dan qed ikkontribwixxi jew le lejn l-isbilanċi fl-isfera makroekonomika. Li jolqotni jiena ġejja minn pajjiż fejn l-investiment dirett kien dejjem imkejjel bħala kriterju ta' suċess u ta' kem e, jista' jkun attrajenti, ma warajh hemm il-fenomenu illi wassal għall spekulazzjoni u għal dok li sejħu speculation bubbles u mezzi ta' produzzjoni li mhux dejjem qegħdin iservu l-interessi tal-investimenti fit-tul. Biex inkun ċara, Em ċertu minn dawn il-bubbles, dawn il-bżieżaq fis-suq uh, tal-proprjetà illi mhumiex qegħdin fil-fatt jilħu l-iskop illi għandhom bżonn jilħu meta nħarsu lejn l-ekonomija reali. L-aħħar żewġ kummenti hemm ħafna fostkom illi appellaw biex nikkonċentraw fuq is-suq internu aħna naqblu ma dan. E, dan huwa tajja pal ġid tal-Unjoni Ewropea imma irrid ngħid illi naqbel ukoll illi nnidu mill il-ġdid l-ekonomija, fitnejt mill-ġdid anzi ta' din l-ekonomija, dan għandu jis e, e, e, għandu ikunu kol marbut mal l-enerġija aktar mill-li mal so intern. U naqbel u kol ma kollega li għal li din l-ossessjoni li għanna għat kabbin mi xaħġa l nħarsu li b'mod izolat nispera li aħna anka nkunu nistaw naqblu eh, fuq ir-rapport aħari eh, barra minn din il-kussjoni ta' tkabbir, irridu nħarsu lejn id-distribuzzjoni mill-ġdid tal-ġid għax jista ikun neċessarju li nużaw xi modelli oħra differenti meta wieħed iħares lejn id-dejn pubbliku u tħul pubbliku. Eh, għat e, ridu inkomplu nidiskutu, nitrasformaw l-affarijiet. Grazzi ta' dan iskambju eh, kien importanti ħafna għal dan ir-rapport li ħajjiġi e, eh, publikat mbagħad f'Lulju. Grazzi ħafna. Belanx, naddu għatini parti issa tal- konferenza li għanna illum u għawnek għanna eh, investu fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea nisguraw li l-ħuq tal-objettivi tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 u bi pjaċir li nadri il-mikrofo nuli Filip Majstad li huwa president tal-Bank Ewropew tal-Investiment fil-Lussemburgu. Tista' tiġi hawnhekk dejja? und er ist Präsident der EIB in Luxemburg schon seit geraumer Zeit. Uwa il-President tal-EIB fil-Lussemburgu ilu il-mandat tiegħu ġie sa għal sitt snin mill-2006 ilu iktar minn 10 snin bħala Ministru tal-Finanzi fil-Belġju kien fil eh, snin sena 1990 ġi bħala Ministru tal-Finanzi tas-sena. Apparti minn hekk, fil-karriera politika tiegħu huwa kien ukoll eh, viċi Prim Ministru u eh, serva wkoll il-pajjiżu b'dan il-mod. Aħna lek kuntenti ħafna li inti aċċettajt l-istadina tagħna sur Majstad u li qbel li tiġi hawnhekk u tiftaħ it-tieni parti tas-sessjoni tagħna. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les Grazie ħafna, President. Onorevoli membri sinjuri u ta' kbira lija illi nitkellem hawnhekk qudiemkom illum fil-kumitat. Dan il-kumitat qed jiddiskuti kwistjonijiet fundamentali għal dal proġett eh, komuni tagħna u jiġbor flimkien il parlamentari Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali għal inqasal laqgħa tal-lum. Minix ħanqot nitkellem fuq xinu li għajbi tafu il huma l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li wafqu dan il-bank u skont il-bank, skont it-trattat dan il-bank għandu l-mira illi jas jappoġ biex jintlaħu l-oġġettivi tal-Unjoni Ewropea dawk minn li jixtieq ikun jafu tal dwar l-irwol tal ib u x'sar riċentement Teżisti nota wkoll li tajt dak kollu li għamilna aħna l-pjan tal-kupru tal-2008 li għajbika l rwol importanti ħafna emmek. Nishtiq nifoka l-lum pero fuq il-sujġet illi għajjimtu intom jew suġġerejtu intom, ċoħe l-investiment fuq medda twila ta' żmien sabiex jintlaħqu l-miri ta' l-istrateġija 2020. Nixtieq nibda billi nfakkarkom fl-importanza ta' żviluppi li saru dwar ir-rwol li għandu l-investiment fit tkabbir. Normalment, il-varjazzjonijiet eh, tal-istoks u kapitalizzazzjoni flimkien huma magħrufa bħala investimenti huma importanti u fattur importanti għat-ċiklu ekonomiku dan. l-investiment importanti ħafna wkoll għall-iżviluppi tal-GNI. Dan huwa aspett li jridu nifokaw fuqu u rimur li l-in ċiklu ekonomiku għax l-investiment huwa kruċjali għall-investiment u l-produttività u għalhekk għad kabbir potenzjali tal-ekonomija. Għonek tistaw taraw graf li turikom bitċar ġara waqt il-krizi li għaddejna minna il-tnaqqis drastiku fl-investiment illi wassal għal tnaqqis kbir fil-GDP. Tistaw taraw hemmhekk il-Gross Fixed Capital Formation illi huwa il-partijiet bis-sinjali u mbagħad għandek ukoll bidlis fl-inventorji li huwa il-parti kaħla. Ġifier nistgħu naraw illi fl-2010 per eżempju il-Fixed Capital Formation kienet taħt iż-żero, immissa bil-mod il-mod telet. Issa din is-sena ħajkolna tendenzi pożittivi. Il- Capital Formation baqa effettuat eh, bon negattiv dan naqis fl-investiment. U ħagġa li semmejt inti President u li importanti ħafna. ċe, x'tib ta' investiment huwa meħtieġ biex jibdlu di tendenza negattiva għal waħda pozittiva għat kabbir illi huwa wieħed mill-miri tal-istrateġija 2020. Ovvjament hemm bżonn ta' investiment u dan huwa bżonn pjuttost stringenti. Hemm bżonn ta' dal-investiment kemm l istati membri ġodda, ma kif dawk li mhumiex ġodda, hemm bżonn ta' infrastrutturi ġodda modernizzar ta' infrastrutturi wkoll. Il-Kommissjoni smat li sabiex jintlaħu l-miri ta' strategija 2020 li kunem investiment tal-infrastruttura ta' madwar wieħed punt ħames għal żewġ triljun euro. Bejn issa u l-2020 ġifiri 2000 biljun euro u madan trid iżżid investimenti fuq isma oħra apparti l-infrastruttura. Iġifiri dawna u kollu ma importanti għalek il-ħtieġa u l-bżon ta' l-investimenti huma enormi. Is-sorsi tal-finanzi għadin jonqsu, għalix, għalix għadna ħerġin, għadna għadin ħossu l-effetti tal-krizi finanzjarja. U ċertu apparaturi laqqas biss smajn iżjed baħbarom ċertu forum ta' assigurazzjoni, ċertu kumpaniji ta' assigurazzjoni li Lehman Brothers oħrajn. Kien hemm uħut fis-settur bankarju li kienu naqra prudenti, imma ir-regoli preżenti fuq mhix qegħdin iħeġġu biex wieħed isellef u jieħu riskju ġifieri il-finanzi mill-banek ħajibqa' pjuttost limitattivi fis-snin li ġejjin, u mbagħad nafu wkoll il-limiti budġetarji tagħna. l awsterità fuq livelli nazzjonali u Ewropej ma jinstgħux nippretendu li ħajkun hemm xi budgets li jikbru b'mod enormi fis-snin li ġejjin, jiġifieri dan realtà minnaħa. Għandna settur tal-bankarju li għadu ħieraċ minn din it-tempesta. U l-impel li titiħu fuq tul ta' żmien u r-riski marbuta miegħu, għala kif nistaw nirrikonċiljaw daw l-elementi kollha. Irridu nipprovaw insibu xi tip ta' katalist, xi ħaġa bejn is-sorsi privati u dawk pubbliċi tal-finanzjament li wassal għal-bidla. Jina nishtiq nisħaq fuq dan il- proċeduri katalistiċi illi jistaw jgħinu jaqdu dak li qed jagħmel li għajbi mal-budget Ewropew. L-użu tas sussidji biex nifinanzjaw proġetti ta' investiment li għandhom rata ta' ritorn diċenti huwa biex ngħidlek ħala ta' flus. Imma biex nibdu l-affarijiet u ngħidu illi wieħed jemmen illi il-loans mill-banek, il-self mill-banek jista' jiġi intużat biex wieħed jagħmel investimenti li jistgħu jkunu utli għall-ekonomija ma li kolom rata ta' ritorn baxxa ħafna ukoll hija ħara ta' flus. Allura naħsbu illi bejn dak li jista' jiġi finanzjat mill-banek kummerċjali għax għandek riskju ktar limitat hemmhekk u għaliex ir-return fuq l-investiment huwa eh, raġonevoli. Mbagħad għandna l-estrem liħor, ċe xirrid jiġi sussidjat ehm, mill mill-lat pubbliku, idu nsibu il-bilanċ bejnietom, it-triq tan-nofs, it-ikollna budget illi li e IB tista' tejn billi um, billi tgħin li jkun hemm proġetti li jkunu bankabli. U mejuna mis-self. Mela, xint xiksibna, x'riżultati ksibna, u x'inhuma l-istrumenti li l-Kummissjoni u e ib għedin jużaw. U ma il-prospetti fil-futur, bazzikan fl-ħar snin fil-kien ma l-Kommissjoni Ewropea aħna rnexxejna. Indaħ nużaw, nibdaw nużaw żewġ strumenti konġunti. L-ewwel huwa il risk Sharing Finance Facility għal riċerka. U li ieħor huwa sistema ta' garanziji ta' self għal trasport. Din is-sistema l-RSFF hija sistema tal-EIB u l kommissjoni Ewropea illi taħdem billi ikun hemm ċertu amont ta' flus mill program finanzjarju numru 7 u self minnaħa tal-EIB illi jippermetti illi jkun hemm investimenti għal proġetti ta' riċerka u żvilupp li huma daqsxejn daqsxejn iktar riskjużi. Kien hemm evalwazzjoni minn grupp ta' esperti u ġiet ippreżentata din lill parlament intlaqad mod tajjeb ħafna u kummissjoni koll jgħat opinjoni pożittiva dwar dan il-proġett il-Kunsill Ewropew fil-4 ta' frar li għadda rrakkomanda fil-fatt li din l-inizjattiva tkompli għaddejja. Ġimgħa li għaddiet il-Parlament ukoll koll adotta rezoluzzjoni li timxi fl-istess direzzjoni. Ġifri għanna strument konġunt hawnhekk illi ħajtina din it-tip ta' saħħa dan ħajaħdem bħala katalist. Aħna sa li għaddittajna self ta' 6.3 biljon euro biex nifinanzjaw investimenti għal 16 il-biljon. Ġifri din għatġa hija eh, leverage. Dana kollu bis-saħħa ta' kontribut budgetarju ta' nqas minn 300 miljun. Għandek għalhekk inqas minn 300 miljun illi wassal għal investiment ta' 16 biljun. U kif jaħdem dan il-budget Ewropew jippermetti illi il-livelli ta' sogru jinqasam anki mal-EIB. U bekk ikoll ikunem inqas sogru għalli IB li investi f'dawn il-proġetti u bekk il-leverage jizdiet u nwaslu għal riżultati. Imbagħad għandna il-sistema l-oħra. Il-sistema ta' garanziji tal-self. U danna jintuża għal tipi partikolari ta' riskju f'dan il-każ eh, sistemi ta' infrastruttura trasport fejn l-introjtu ġenerat minn din l-infrastruttura ma jilħaqx il-livelli mistennija. Mhix ħanidħol fid-dettalji għax dan wadaq xejn iktar komplikat mis-sistema ta' qablu, imma jippermetti li l-banek kummerċjali ikomplu iselfu għal żviluppaturi ta' proġetti ta' infrastruttura b'garanzija li jekk matul l-ewwel snin ta' dan il-proġett l-introjtu ma jkunx biżejjed u bekk iwassal wassal dan għal problemi finanzjarja l-izviluppaturi biex iħallsu il-dejn tagħhom, li IB hemmhekk jidħol minn flok il-bank kummerċjali. Jidħol għalihom bħala garanzija għal dan il-proġett. U dan jippermetti appoċ limitat biex mill-budget Ewropa biex kun jistajna ta' din il-garanzija, fjemet għet nħarsu kollej l-istrategija 2020 u l-perspettivi finanzjarji futuri. Memx għalfejn għagħu nibdew kollox mill-bidu, imma hemm xi affarijiet li nistgħu nitalmu minnhom u nibidlu. Mela, kifat ikonna strumenti konġunti fl-ewwel fażi, kifat tilkom mhux daqsak diffiċli biex nagħmlu dan, dan huwa approċċ li qiegħed jevolvi. Nistgħu nerġgħu nużaw dak illi indaħlu. Dana kollu jista' jintuża u jingħadda wkoll lejn setturi differenti u l-azzjonijiet li qed jieħdu l-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk anke l-istituzzjonijiet infushom qed jingħataw iktar viżibilità permezz ta' dan ix-xogħol. F'dan il-kontest għanna u kol biħet mill-istrumenti ġodda li għedin nikkonsidraw dan, jism dan huwa dan huma project bonds. Um, xini l-ideja wara ħda proġett? Mela tiġa ftemna li rritu kun hemm investimenti enormi fi trasport, fl-enerġija, fl Fil-klima, mill-banak il-kbar tafu xinu ma ċifri. Niftakar li kien il-President Delor fil-fat li ħarraġ bl-idea ta' networks trans-Ewropej u biex nlassu dawn il-networks għanna bżon ta' 500 biljun euro ġifiri bżon kbir, għadġ kbir. Il-budgets pubbliċi huma limitati, kulħadd jissikka ċunturin il-banek li huma daqsxejn inqas lesti illi jieħdu riskju fuq tul ta' żmien u bat għanna ħaġa Il-kumpaniji ta' assikurazzjoni l hemm sejħa monoline illi ġew jew downgraded jew spiċċaw sparixxew ma smajx iktar bihom u kienu dawn il-kumpaniji ta' assigurazzjoni monoline li kienu qegħdin jagħtu l-garanziji lill-kumpaniji. u illi jippermettu illi jinataw garanziji l-investituri istituzzjonali u kienu jużaw flejas privati biex jippermettu l-izviluppaturi tal-proġetti jitħlu fi proġett illi huwa kbir biżejjed li jista' iwassal għal ċertu tip ta' effett. Issa dajja jerġa' lura għas sitwazzjoni ta' qabel mela għandek dejn għandek il-krediti istituzzjonali għall-investaturi u l-intervent tal IB hawnhekk kif tistaw taraw fuq l-slide fil-parti tan-nofs hemmhekk. Jista' jkollok tranching ekkim imsejħa ta' sap det u bekk dan naħħa ikollu aspett sa' eh, l ekkim sejħ senior det U dan kollu jipprovdi allura ċertu garanziji għal proġetti u jizit il-kreditu disponibli. Għalek permezz ta' daw l-istrumenti aħna nistgħu naqsmu ir-riskju jinqasam anke mal- l-Unjoni Ewropea, però bħala punta tluq huwa limitattiv ħafna. Mill-bidunet ikunu nafu il-massimu assolut, il-prezz u l-ispejjeż massimu, massimi li ħajkunu għall-Unjoni Ewropea. Se jekk jaqbeż dan il-limitu, il-kopertura, il-differenza fil-kopertura tiġi marfuqa mill-IB. Kenna u koll reazzjoni minna tas settur privat kienu pozittivi ħafna dan, dawn u dan u għammot kif wieħed jista iġib iktar finanzjament investiment privat. Xtaqt nitkellem fuq dan għax punt importanti per strumenti oħrajn li qegħdin naħdmu fuq l kummissjoni Ewropea bilan li jintlaħ u waqt jevolvu waqt il-periodu finanzjarju li jmiss. Dan huwa moment u periodu kruċjali għall-Unjoni Ewropea u l-Istrateġija 2020 fl-opinjoni tiegħi hija ta' natura fondamentali. Jekk iridu li nżidu l-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija Ewropea, allura ovvjament irid ikun hemm Eh, investimenti. U mhux investimenti biss fl-infrastruttura, però anki fit-taħriġ, per eżempju. Iridu nżidu in-numru ta' laureati mill-università. Irridu investu fil-riċerka, fl-innovazzjoni. U jrid ikun hemm dana kollu li titqassam ma l-Unjoni Ewropea brata iktar maġra, dan huwa parti integrali mill-istrateġija. Però mhumiex l-istrument l-istituzzjoni Ewropej biss li jaħdmu biex jilħu dan il-għan anke l-Parlament u l-Gvernijiet Nazzjonali jridu jaċċertaw li din l-istrateġija jagħmluha tagħhom u jimplementawha b'mod effettiv u jaċċettaw li jikkoordinaw b'mod aħjar fuq livell Ewropew. Dan hija kondizzjoni sine qua non għas-suċċess tal-istrateġija u għalhekk dawn id-diskussjonijiet fih dan il-kumitat huma daqshekk importanti u għalhekk naħseb li huwa daqshekk importanti u idea tajba illi em, ninkludu rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali għaliex l-istrateġija 2020 ma se nirxina nimplementaw b'mod tajjeb jekk ma jkun in konsiderazzjoni u integraw ukoll il-parlamenti nazzjonali. Grazzi. Vielen Dank, Herr Maestad, und vielen Dank auch dafür, dass Sie uns unterstützen in unseren Bemühungen. Grazie Hafna, Sir Maestad, u grazie u koll tal-li appoġġajt l-isforzi tagħna u x-xogħol biex ikollna kollaborazzjoni mal-parlamenti nazzjonali. Dawn huma miri ambizjuża ħafna li għanna qoddimna qed nippruvaw nilqgħuhom b'dan il-mod mela issa dan huwa t-tieni round issa ngħaddu mela l-ewwel rappreżentanti tat-Trojka u l-istess ordni ta' l-ewwel. Surrek issek jogħġbok għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Nixtieq intemni l-aħħar kelmiet ta' Sur Majstat Iva jdu naħdmu fl-imkien mal-Parlamenti Nazzjonali biex neħdu deċiżjonijiet inkella maħna ħanaslu mkien. Kien hemm ħaġa fundamentali li sema Sur Majstat il-nefqa, l-investiment u l-introjtu, ċe l-investimenti tal-perjodu ta' qabel u itħul fil- periodu li jmiss, per eżempju, l-investimenti u il-problemi li ħajkolna u li ħanaslu. Fej kif ħanaslu għal kompetittività, per eżempju, kustjoni tal-enerġija, tal-żejt, dana kollu rridu nibilanċjawħ u neħsbu fuq kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea u kemm ukoll fuq livell ta' Stati membri. ċoj, għanna daw il-punti komuni illi flimkien bħala parlamenti nazzjonali U aħna l-Unjoni Ewropea rridu naħsbu flimkien sabiex nilħu dawn il-miri e- tal-ekonomija Ewropea. Il-kompetittività hija l-bażi ta' kollox. Mela, fejn sejrin l-investimenti bħalissa lejn pajjiżi Azjatiċi, dak hemmhekk il- l-investiment globali hemmhekk qed issir u kif qal is ta' Masman qabel fl-intervent tiegħu kif nagħmlu analiżi dwar interrelazzjoni tad-dipendenza dwar fejn sejjer il-maġġoranza ta' investiment u x'nistgħu nagħmlu aħna bħala Ewropa x'nistgħu nżommu aħna fl-Ewropa biex ma jmorrux f'postijiet oħrajn. Dawn rridu naħsbu fuqhom dawn il-kwistjonijiet biex nilħu anki konsens. Irridu naraw xinu ma dawk il-punti ewlenin. Il-punti l-importanti l-infrastruttura, il-housing, l-enerġija. Irridu naraw fejn qegħdin niżbaljaw hawnhekk. U għandna dawn il-possibiltajiet kollha ta' investiment li għadu kif semma sur maġdat biex nilħu il-miri tal-istrateġija 2020. Neġenajt, huwa fundamentali, zewċa fajt li għallu s-sur majta, ċoħe rwol tal-parlamenti nazjonali. Ma rridux naħsbu biss fċiklu wieħed, għanna bżon ta' kooperazzjoni u ħidma konġunta, grazzi. Il-kellem li mis. Grazzi tassew. President, grazzi l-sur majġtat għal-prezentazzjoni tijak. Signori, għal-darbohra jena nishtiq nisħaq illi l-għanijiet tal-strategija 2020 huma strategiji illi huma għanijiet, skużawni, illi aħna nappoġġawhom bisieħ. Nħabba l-eċitament li inti daħħalt nil-prezentazzjoni ħtieġa l-investiment minnaħa u minnaħa l-oħra l-kontroll li qed jiġi eżerċitat fuq il-budget nazzjonali li jista' jwassal problemi, minħabba dan kollu jien għandi xi mistoqsijiet, xi kummenti. Rridu nsibu bilanċ bejn dak li qed naraw fejn hemm bidla fil-poteri mill-livell nazzjonali għal livell Ewropew viċa versa dan kollu bbażat fuq frontieri nazzjonali. Rridu nkunu konsum il-fatt li l-ekonomija reali ma tiqafx fil-frontieri nazzjonali. Din tmur lilin minn dawn il-frontieri. U anke ġewwa dan il-frontieri hemm reġuni differenti li għandhom il-livelli ta' dinamizmu tagħhom li huwa differenti u dan irridu nirrikonoxxu fil-mod kif jiġi kontrollat u monitorjat u fil-mod kif ikun hemm skrutinju tagħhom l-awtoritajiet nazzjonali. Dan għandu xaqsam ukoll ma' rapporti nazzjonali irridu nifmu li hemm livell reġjonali irridu nikkonsidraw. Jekk naraw x'nistgħu ngħaddu fuq livell nazzjonali xi drabi ikun hemm xi parili li jkunu kontraproduċenti bħala riżultat. It-tieni suġġett irridu nixtieq nitkellem dwaru. L-importanza tal-SMEs. Huma spiss ikunu dawk li jagħtu l-postijiet tax-xogħol u ma jikontribuxu għas-sistema ekonomika permess tat-taxxa u għalhekk irdu naħsbu dwar il-mod kif ir-riforma ta' Basel tlieta fis-settur bankarju m'għandix ta' fetwa b'mod detrimentali l-attivitajiet ta' self l SMEs. Nixtieq nara li IF il-fond ta' investiment u dak li qed jagħmel il-Bank Ewropew ta' investiment biex jappoġġaw is-self u l-kreditu għall smis per eżempju fil-Belġu hemm problema serja. Naħsbu illi hemm bżonn ta' titjib hemmhekk. Il-garanziji mill-fondi ta' investiment aħna nemnu rridu jiġu msaħħa f'termini budġetarji u rridu jilħu wkoll il-fondi reġjonali u mhux biss il-fondi li għandhom sem federali biss. Grazzi. Grazzi tassew, Sur Kleinen. Su President, Signori, kien diskors tassew interessanti minn ta' Sur maġtar mill-IB. Uwa, et jitkellem dwar idejat sbieħ f'dan il-waqt ta' kriżi, jekk kif irridu nħorġu minn din il-kriżi, aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' austerità għalhekk irdu naħsbu dwar id-deficit tal-budget f'kull pajjiż u f'kull intrapriża. U għalhekk is-suġġerimenti illi jgħidulna kif għanna nsolvu dawn il-problemi, kif għanna nsibu possibilitajiet ġodda ta' investiment huma importanti għalina għal Polonja illi s-sena roħra għaddiet mill-krizi u kol u għaddeja mill-krizi, iżda u għal-unika pajis fl-Europa. Għatanna livell oli ta' tkabbir Iżda nsibu problemi biex nilimitaw il-deficit tagħna u l suġġerimenti ta' Sur Marsad huma interessanti għalina wkoll li xuruna illi minkejja l-problemi finanzjari aħna nistgħu nimmultiplikaw il-mezzi li għandna l-investiment. Għalina bħala membru ġdid tal-Unjoni Ewropea huwa importanti mod speċjali li ma ninsewx il-kwistjoni ta' solidarjetà Irdu naqsu id-differenzi bejn istati membri u għalhekk l-investiment fl-infrastrutturi, fl-enerġija, fl-edukazzjoni dawn huma kollha importanti għalina. Għalhekk kull idea possibbli dwar kif nistgħu nużaw dawn is-sorsi, dawn ir-riżorsi huma idejat interessanti għalina, idejat ta' valur u żgur ser nużawhom. Aħna wkoll se ngħidulkom x'nistgħu nagħmlu iktar, x'jista' jsir iktar. L-informazzjoni li aħna rċevejna, id-diskors mis-sur Majstat, ir-referenza għal ħtiġijiet kbar ta' investiment u kol dan l-istati membri veterani, dan qed naraw, dan qed nifmuh, qed nifmu l-fatt li l-investiment illi jisir fl-istati membri veterani u dawk ġodda huma l-isprun tal-ekonomija tal-ġejjieni, ekonomija illi tħalli il-kriżi waraja u l-azzjonijiet illi jieħu li għajbi u kol ser ikunu xprun illi ser iwassal għal tkabbir tagħna. Ser ikattar tkabbir tagħna aħna rdu nappoġġaw dawn il-prioritajiet li huma inklużi fl-Istrateġija Ewropa 2020 għal daqstant l-idejat li qed niddiskutu hawnhekk flimkien mal-Parlament Ewropew u parlamenti nazzjonali oħra huma ta' sinifikat kbira lina u jatuna soluzzjonijiet għal ġejjeni, soluzzjonijiet tajbin. Grazzi. Grazzi. Kellim li jmiss fisem il-PPE. L-Onorevole Petikajnen, iju aħna għedin niddiskutu dwar l-istabilita u suppost nitkelmu dwar kif għanna naddu l-pat ta' stabilita għal-pat ta' sostenibilita. Aħna neħtiġu aktar Ewropa biex dan inwetquh. ir wol tal-Bank Ewropew tal-Investiment tal komissjoni Ewropea huwa kruċjali kif nistgħu nħaffu aktar investiment privat, kapital għal aktar innovazzjoni, high-tech u innovazzjoni soċjali. U importanti illi naraw il-leġislazzjoni għandar u importanti xtaqdi. Għalhekk huwa fidej l-istati membri u fidejn l-Unjoni Ewropea illi tara illi jintlaħqu l-lanijiet ambizjużi tal-politika tal-klima tal-ambjent u tfasser l-leġislazzjoni biex jiġi żgurat l-investiment. It-tielet net. Naħseb li dak li rridu nagħmlu fuq livell Ewropew huwa li nħeġġu lill kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali biex huma jarġaw jirrevedu l-budgets tagħhom. Nafu li hemm limitazzjonijiet kbar tal-budgets. U għalhekk aħna ma rridux nissussidjaw dak l-attivitajiet li huma kontroversjali għall nijiet ta' tkabbir tagħna. Aħna dawn irridu nużawhom biex ikun hemm it-kattir. biex dan jitwetta aħna irridu aktar effiċenza fir u wkoll. Huwa importanti li aħna jkollna kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Parlamenti Nazzjonali għaliex il-budget nazzjonali huma aktar importanti mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna irridu li jkollna din it-tip ta' azzjoni marbuta mal-mod diversifikat kif aħna nistgħu nisbu dawn l-għanijiet. L-aħħar mhux l-inqas nixtieq nisma' l-kummenti min-naħa tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Xi strumenti ġodda aħna ser neħtieġu biex ninkoraġġixxu l-venture capital. U din hija xi ħaġa li rridu nkomplu niddiskutu dwarha, grazzi. It-tlet kelliema li jmiss Rafael Hansen, mill House of Lords, Renju Unit, Sur Giorgetti mill-Italja, Sur Kalan mill-Slovakkja. Għana fu l othausen U għapjaċir kbir illi intom ġejtu fil-House of Lords dan l-axħar House of Lords ser tippubblika rapport taħħa dwar il-qafas finanzjarju multianwali 2013-2020 u jenna ser nikkummenta dwar dan. Aħna nixtiequ nisfu dwar l-importanza tal-valur Ewropew miżjud. Aħna nemnu illi fil-budget aħna rridu nagħmlu prioritajiet fejn nistgħu nagħmlu differenza fir-riċerka u l-iżvilupp, l-enerġija u t-trasport. Jiena personalment nemmen illi aħna rridu jkollna budget ta' bażi zero biex nkun nistgħu nagħtu aktar flejjes il-pajjiżi foqra tal-Unjoni Ewropea biex huma jkunu jistgħu jilaħqu mas-suq uniku. It-telet net il-budget anke jekk limitat jeħtieġ aktar flessibilità. Għandna bżonn aktar flessibilità fih dan il-budget biex meta aħna nilbedu mill-awsterità inkunu nistgħu ngħaddu għad kabbir. Jekk ma jkunniex flessibilità imrażna aħna ser infallu. Mbagħad dwar il-suq uniku Ewropew, il-kollega tiegħi Lord Colfield ħadem ma' Jacques Delors biex dan jinħoloq iżda għadna qed nistennew is-suq uniku jibda jaħdem U aħna għadna nistennew ukoll li nejnu biex dan is-suq kompatibli kompatibbli mal-SMEs, man-negozji żgħar. Fir-rigward tal-Istrateġija 2020, aħna rridu niżguraw illi jkun hemm titjib fuq l-istrateġija tal-Lisbon li tal-Lisbona illi il-koll inħossu illi mar nexxieċ. Punti ieħor li semma l-umar nofsinhar huwa dwar il-publikazzjoni tal-Kummissarju Karol de Gucht dwar il-kummerċ internazzjonali fejn l-Unjoni Ewropea għandha l li tkun aktar aggressiva biex tiżgura li l-Unjoni Ewropea tirnexxa fuq ix-xena dinija. Naħseb illi dan għandu jkun parti importanti mill-istrateġija tagħna l-aħħar kumment tiegħi il-pubblikazzjoni tal-Kumitat tiegħi dwar gvernanza ekonomika fih dan l-Unjoni Ewropea ser tintem f'Marzu. U daw kollha li huma preżenti hawnhekk nistgħu nibatulhom kopja u nittama li dan jikontribwixxa għall istrateġija ġenerali ta' tittib ta' tkabbir fi dan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ta' sew. Grazzi Lord Harrison. Issa l-Onorevoli Giorgetti. Grazzi President. Jina naħseb illi hemm bżonn ngħidu b'mod dirett illi hemm zbilanċ kbir bejn l-għanijiet ambizjużi li aħna qegħdin faslu permezz l-strategija 2020 u t-tweġibiet li qed jinnexxina nagħtu fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali għal din it-tip ta' sfida. Il-President Majstat iċara, mod ċar dwar din id divergenza bejn il-ħtiġijiet u l-fondi finanzjarji. Dwar il-fondi finanzjari pubbliċi id-disciplina tal-budget li aħna għanna miex qed tagħmel differenza bejn l-ispejjeż ta' investiment u l-ispejjeż attwali mhix qed tippremja l kwalità tal-infiq. U minnaħa l-oħra lanqas ma hi qed tagħti tweġiba definittiva u li tikkonvinċina għal dik li jiena naħseb hija l-unika tweġiba f'dak li għandu x'jaqsam il-ħtiġijiet finanzjarji pubbliċi ġifieri l-Eurobonds dwar il-fondi finanzjarji privati Jina nemmen illi rridu nirriflettu ħafna dwar dak li qed jiġri permesta ta' Basilea tlieta. Għaliex Basilea tlieta? Permess ta' dan nistgħu nikkastigaw b'mod aħrax ħafna l smis liktar fejn hemm sistema bankarja tradizzjonali. U għalhekk tista' tkun politika wis prudenti f'rigward ta' dawn. Inna naħseb li baża tlieta trid tikkontrasta l-spekulazzjonijiet fil-sistema tal-banek. Għalek, jew natu attenzjoni l-ekonomija reali, aktar attenzjoni l-ekonomija tal smi su fina nittama l-Bank Ewropew tal-investiment illi jinsaf din iż-żona griġa, il żona griża. Nittama Jina naħseb illi il-Bank Ewropew tal investimenti jista' jkollu rwol ikbar minn dak illi diġa għandu bħalissa u anke permezz tal-proġett tal-bonds illi nittama illi jista' jkollu wkoll aktar investiment meta mqabbel mqabbel mal-investiment attwali. Grazzi. Kellem li miss. Grazzi President, Sinjuri, l-ewwel nettina. Nixtieq nuri apprezzament lejn involviment tal-Bank Ewropew tal-Investiment fir-Repubblika tal-Slovakkja l-iktar fil-rigward tal-proġett marbut ma' traffiku u l-highways. Jiena nixtieq nitkellem dwar pożizzjoni tal-Slovakkja dwar il-mekkaniżmi ta' finanzjament li huma konsiderati fuq livell Ewropew, jiġifieri l-Eurobonds dawn huma għodda biex jiġu finanzjati proġetti Ewropej speċifiċi. L-Unjoni Ewropea tiżgura bħalissa li rekwiżiti kollha isiru permess ta' redistribuzzjonijiet mill-Istati membri kollha. Il-metodu proposta finanzjar permess tal-Eurobond ifisser illi l-Unjoni Ewropea ser tiffinanza rekwiżiti mhux biss permezz tal-kontribuzzjonijiet illi diġà huma aċċettati imma wkoll permess tad-dejn. U għalhekk l-introduzzjoni ta' kull mekkaniżmu ta' finanzjar fuq livell tal-Unjoni Ewropea jista' jnaqqas il-livell ta' fondi, l-ammont ta' fondi illi reġuni jirċifu biex huma jaqdu l-anijiet tal-Istrateġija 2020 jew inkella jirrappreżentaw żieda fil-kontribuzzjonijiet illi jisiru minn tal-Istati membri. Żewġ metodi jistgħu jkunu xirqa biex jiżguraw sostenibilità fuq medda twila ta' żmien, iżda ma jkunux diretti biex jiġu osservati l-prinċipji ta' sussidjarjetà u solidarjetà. Ir-raġuni hija illi dan jista' jwassal it ta' deċiżjonijiet marbuta mal-iżviluppi ta' bosta pajjiżi u ċertu reġuni jsiru dejjem aktar ċentralizzati u għalhekk is-Slovakkja mhijiex favur illi jiddaħlu l-Eurobonds. Grazzi. Il-kollega Podimata għandha l-kelma. Grazie President. Anke jien minna ħatijaj. Nishtiq. Nfakkar. Illi, wieħed mill-punti marbuta ma' din diskussjoni u li saħqu dwaru bosta kollegi mill-Parlament Ewropew kif kol Parlamenti Nazzjonali huwa kif nistgħu nindirizzaw dan il-vojt ta' finanzi illi ġej mill-kriżi. Kif ukoll nistgħu niggarantixxu illi aħna ser nkunu nistgħu insibu l-fondi meħtieġa biex inwettqu għanijiet kbar illi għandna qudiemna. Mod partikolari qed nirreferi għall għanijiet tal-Istrateġija 2020. Iżda qed nirreferi wkoll għall sfidi l-kbar l-oħra li għandna qudiemna. Sfidi fuq livell Ewropew fuq livell dinji. Nixtieq ndu l-President tal-EIB u nixtieq nisħaq dwar kif il-Parlament Ewropew huwa bħal forum komuni. Minn hawn jibdew serja sħiħa ta' tnaqqis, tnaqis għal bażis nazzjonali. Minn hawnhekk nieħdu deċiżjonijiet dwar il-fondi. Nixtieq ngħid illi għandna possibiltajiet kbar illi niġbdu fondi ġodda. Nixtieq fakkaru ukoll illi l-Eurobonds mhux ser ikollhom pis fuq il-budget nazzjonali u għalhekk fuq min iħalla 16 fl-aħħar mill-aħħar. Inti President fi diskors tiegħek tkellimt dwar id-mirijiet tal-Ewropa fir rigward tal-Eurobonds. Jien għandi żewġ kummenti. Il-dokument tal-Komissjoni Ewropea jitkellem dwar il-kriterji. Kriterji ta' sem fil-fondi ta' dawn il-ħidmiet infrastrutturali. Jingħad illi huma jagħtu valur mizjut Ewropew. Dan jista' jiġi interpretat f'bosta manieri. Ġifieri, dan jista' jkun spunt biex titwaqqaf il- natura transkonfinali ta' dawn il-ħidmiet. Issa minħabba li tkellimna dwar l-istrateġija 2020, qegħdin nitkellmu dwar ħidmiet infrastrutturali biss jew dwar linji ta' politika li huma fondamentali għall istrateġija 2020, grazzi. L-Onorevoli Rosenkratz. Grazzi tassew, President. Ninsa pawnek. Is-suġġett ta' dibattitu l-lum u ta' importanza kbira l-Unjoni Ewropea trid tiffoka fuq iż-żieda tal-kompetittività tagħha tkabbiru l-iżvilupp. L-istaġnar ma jridx ikun għażla, ma trid tkun alternattiva għalhekk x'miżuri rridu nieħdu. L-ewwel nett. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna nlestu l-suq intern kif qalu kelima oħra tlestija ġiet evalwata mill-Kummissjoni Ewropea li ser iżid il-GDP tal-Unjoni Ewropea b'10 fil-mija modernizzar u t-titib huma meħtieġa u rrid nifukaw f'aktar settur ta' servizzi effiċenti, svilupp tal-digital agenda u semplifikazzjoni ta' regoli. Nistaw nitkellmu kemm irridu dwar strateġiji ġodda l-tkabbir fl-Ewropa. Iżda dan xorta waħda mhux ser ifisser ħafna jekk aħna ma naġixxux kif għandna naġixxu fl-opinjoni tiegħi Diġà waqafna biżej strateġiji wanijiet L-istrateġija 2020 ġiet adottata jiena nappoġġa. Issa wasal iż-żmien li ngħaddu mill kliem għall fatti Irridu nimmodernizzaw il-baġis tal-Unjoni Ewropea mirid ikollna approċċ restrittiv illi rridu nibatu l-investimenti biex iwaslu għal aktar kabir fl industri l kważi nofs il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa minn fuq fuq il-politika tal-agrikoltura komuni din mhix kompatibbli biex jihma l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 qed tippromovi setturi ġodda ta' tkabbir aħna rridu nimmodernizzaw rridu nżidu l-investimenti fuq smoħra bħal pereżempju ir-riċerka, l-infrastruttura u l-edukazzjoni. Soluzzjoni għal dan Mijiex budget akbar. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa flusa minna ħalla sit-taxxa u għalhekk irridu nilimitaw ruħna l-finanzi pubbliċi wkoll irridu jiġu bilanċati dan jeħtieġ aktar rispett u aktar konformità mar-regoli pal pereżempju il-patt ta' u stabilità. il kumitat Finanzjarju tal-Iżvezja huwa kontra taxxa Ewropea fuq transazzjonijiet finanzjarji la l-politiċi lanqas il-poplu tal-Iżvezja ma jappoġġa aktar tassazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi, it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji hija ideja ħażina jekk aħna rdu noħolqu tkabbir. U dinja aktar prosperuża. Dan jinkludu Ewropa b'aktar prosperità. U għalhekk wasal iż-żmien biex issa naġixxu biex niżguraw l-istrateġija 2020 ta' bilħaq tkun tista' tiġi infurzata. Grazzi. Naddu għal-kalemi minn Rumanija. Le, jgħid il-President? Mela, il-kalima mill-liberal, mill-grupp liberali, grazzi, President, grazzi, l-sur Majstad tal-diskors sabiħ tijaw, jena naqbel ħafna mal-punt tijaw illi għanna bżon ħafna investimenti fl-Europa u naħseb li wassal iż-żmien illi jiena nesprimi ruħi qoddim il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-frustrazzjoni li jkonna fil-Parlament Ewropew il-kapiji tal-istatijiet, il-Prim Ministri tagħkom eh, qablu fuq pjanta azzjoni dwar l-enerġija li jfisser li għandu jkun hemm investimenti kbar fil-enerġija, imma m'hemmx flus. Ma nix flus għal dan meta għadda dal-qbil u wara il-xorbu xampanja jiġu l-Ministru tal-Finanzi jgħidu li aħna maħniex lasil inħalsu. U uh, għalek il-sur uh, ma jxed irrid jivvinta xi ħaġa biex ikonna il-flus. Hemm programmi, hemm programmi li jridu jiġu iffinanzjati mill-budget kif semmejt inti u em, programmi li mandom lebda valur uh, oli illi ma jistawx jiġu finanzjati mis-suq Għandi wkoll eżempju anka l-kollega tiegħi mis slovakja dwar il-Project Bonds, eżempju minn pajjiżi mid-Danimarka fejn għanna kampaniji gbar li huma tal-istat li jinvestu fil-enerġija mir-reħa u daw jixuq jmorru fis-suq u anka qablu mal-fondi tal-pensjoni li jpoġġu dawn il-flus f'dan il-park tal-irdiden tar-riħ u proġett Ewropew ukoll għax l-enerġija mhux se tmur biss għal Danimarka manka l-partijiet oħra tal-Ewropa inklużi l-istat l-pajjiżi fil-Baltiku. Imma ma jistawx jieħdu riskju sħiħ u għalhekk għandna bżonnkom għandna bżonn lilek sur ma jixtieq biex tiffinanzja din dan in-negozju eh, illi huwa importanti ħafna biex ikopri riski li jistaw jistaxu fil-ġejjeni li qed tispjega inti dwar il-project eh, bonds huma importanti ħafna jiena nixtieqlek ħafna suċċess biex toħloq dan il-programm. Grazzi. Grazzi ħafna. Sava, grazzi ħafna jina kontent ħafna li nista' nitkellem hawnhekk bħala membru tal-Parlament Nazzjonali l-intervent tas-Sur Majstet kif ukoll dak tas-Sur Mirow kellhom impatt kbir fuqi. L-ewwel parti ta' ma kienx preżenti għalija sur Majstet imma bażikament aħna għedna dak il-laħat marit jgħid, ċe il-kriżi twildet fl-Istati Uniti. U imbagħad il-problemi li għandna issa hija il-kriżi strutturali tal- suq ekonomiku finanzjarju. Issa aħna fl-Ewropa rridu Nelbu din is-sitwazzjoni żej kriżi finanzjari, presentazzjoni ta' Sur Mejxet kien impressjonanti f'dan ir-rigward, ixu għalli li jdu nagħmlu iżjed, jdu naslu ktar il-bot. U għalli dan it-isur fid deċenju li jmess għall-Ewropa, l-ek ta' tinsaqsik. insaqsik. Mela, xġara fid-deċenju li għadda. Naħseb illi għadin ikunu eh, permissivi zzejiet. Anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' trattat mal-fjask li kien it-trattat tal-Lisbona. Aħna rridu li l-Ewropa tkun Ewropa integrata u dan għal fisser saħħa, saħħa tas-suq ukoll. Ikun ħasra li ma nużawiex din is-saħħa biex naslu għal swieq iktar b'saħħithom. U ħaġa importanti ħafna hija l veloċità aħna rridu l valuri u rriduhom iktar malajr. Ich rufe jetzt äh, Signora Hortense Martins aus Portugal. Zwei Minuten. Tabrigal, juttum. Signora Hortensia Martin mill Portugal, grazie ħafna. Jina u koll xtaqt nenfasizza l-import l-importanza ta' dak li għal-issur ma' jixtad e, l-investimenti huma importanti minħabba it-kabbir e, e, u anka minħabba il-xol, il-ħolqin ta' xol. Fil-fat is-sur ma' jistad enfasizza il-fat illi li dak li rajna fl-2009 kien fil-fat prodott ta' waqaf l-investimenti Imma kif għana nitrattawom l-investimenti, kif għana nħarsu lejhom? E, l-investiment eh, fil-edukazzjoni, fil-riċerka, per eżempju u investiment li huwa marbut bisih mal istrateġija tal-2020. Kif għana nħarsu lejhom b'mod differenti, għana nittrattawhom b'mod differenti fil-pat minħabba li il-fond ħaj jipromuovi il-tkabir sostenibli. Fl-enerġija il-Portugal għamel progress eh, sostanzjali. Għamilna promozzjoni tal-enerġija rinnovabli b'mod partikolari dik tar-riħ u dik tal-ilma. għanna bżon il-qafas leġislattiv biex l-investituri kunu jistaw jinvestu b'mod partikolari eh, fil-terminu medju u f'terminu ta' żmien twil. Issa, is sinur ta' Danita Hubner. Grazzi, President. Nishti ngħid nejt President uh, il-mod ta' kif tiffinanza tkabbir huwa dejjem sliv eh, u għaddejem sfida. Imma tkabbir marbut mal l-istrateġija tal-2020 huwa dak li tejjeb il-kompetittività u jiġġenera anka x-xogħol u din hija sfida akbar għalina fl-Ewropa. Inti semmejt President il-budget, it-tnaqis fil-budget nazzjonali li ħajibqgħu magħna għal eh, ċertu żmien u semmejt id-dubju tiegħek dwar ir-rwol tal-banek privati fil-xhur u forsi anka fis-snin li ġejjin. Jiena nixtieq nżid ukoll il-fatt li il-budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea wara l-2000 2013 ħajibqa' żgħir eh, anka meta qabel ma' affarijiet oħra ħajkun budget żgħir u fatturi ieħor li rridu nqisu huwa il-kompetizzjoni fuq livell globali għal dawn l-istrumenti eh, għal eh, font ta' tkabbir ġifir ma nix għazla. Irridu insaħħu il-flessibilta u r-wol katalistiku tal-fondi li għanna illi mhux huwa biss il-budget tal-Unjoni Ewropea ma anka il-budget nazzjonali. Jiġifieri anka l-Istati Membri du jaħsbu dwar dan u ir-rwol tiegħek kumbat ir-rwol tiegħek u l-bank tiegħek dan huwa importanti ħafna u f'dan il-kontest għandi e, talba x'namel kif taf inti mill-esperjenza tiegħek il-raġuni għalfej investituri ma jinvestux eh, eh, faċilment eh, f'dawn l-iskemi ta' fondi ġodda huwa minħabba li l-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea huwa ikkomplikat iżejjed u huwa fil-fatt ħolma kera għal dawn investituri biex jużaw dawn l-iskemi anka ta' garanzija nispera li il-project bonds ikunu aktar faċli. Naf li l-Komissjoni edha taħdem u anka naf li inti u kol involut f'din il-regolamentazzjoni ġdida u nixtieq li inti tara li l affas regolatorju u jkun wieħed tajjeb li tajjeb u jiffaċilita dan dan eh, eh, eh, il-qafas biex jintuża fis-snin li ġejnu jintużaw l-istrumenti finanzjari li qed taħdem fuqhom. Għandna bżonn regoli speċifiċi għal twaqif, għal monitoraġġ u dan huwa importanti li ġi pjanat qabel u timpenja ruħek li inti taħdem fuq il-tkabbir tal-kapaċi, tal-kapaċitajiet. Grazzi ħafna. Isur Stumfol mill austria Chairman, kollegi, naħseb li naqblu illi dan is-suġġett huwa wieħed interessanti immens u deċiżiv għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija tal-2020 hija bażi eċċellenti fuq xiex nistaw naħdmu ma rridu noqdu attenti kif l-kellima ta' qabel illi ma jkunx biss klim fira bħal maġara fil-rigward ta' tratta tal izzubbona L-importanti huwa illi nimplementaw ir-riformi dini opportunità unika mod partikolari jekk il-prioritajiet ikunu implementati fuq livell anka nazzjonali jekk ma namlu dan żgur illi ħan fallu u aħna lek fl-Awstrija qed nagħmluha parti mill-politika nazzjonali tagħna għall investimenti fil-ġejjieni iridu eh, nifukaw fuq l-investiment fuq it-taħriġ fuq eh, l-infrastrutturi u li nqodu attenti illi uh, ma nkomplux inkaplu l-izbilanċ fl-Europa. Kif uh, inkella kif ħan leħqu ma' pajjiżi kbar, paċina u l brażili iridu ninvestu fil-kompetittività tagħna għanna l-Azja fuq naħa u l-Amerika tisfel fuq naħa l-oħra. U aħna isna għedin imwahlin eh, bejnietom. Huwa importanti li kulħadd jaħdem għalhekk fuq dawn il-prioritajiet ta' din il-politika Ewropea u għandu jkun hemm aktar laqat bħal din tal-lum aktar minn darba f'sena, Sur Van Dijk. Grazzi, President, grazzi tal-istedina tija kienet nitkellem fisem il-partit eh, eh, PVV, partit tal-Liberta, eh, l-Europa għat prova toħroġ mill-krizi u uh, aħna naqdimna dan it-ħassib dwar l-euro u l-Unjoni Ewropea jridu nsaħħu l-kompetittività imma l-kwistjoni hija kif se ngħinu l-ekonomija reali fil-waqt li ngħinu fl-istess ħin l-SMEs. U fl-istess ħin nisikaw iċ-ċontorin u ikonna aktar kriterji stretti għal banek il-PVV għandu kol eh, tħassib dwar is-sovranità tal-istati membri nfushom. Aħna nemnu l-Unjoni Ewropea mhijiex Unjoni politika u aħna ma nixtiequx naraw xi eh, super eh, stat federali. din il-kriżi qed tmexxina lejn għaqda politika ma din m'għandix tkun it-triq li nieħdu il-PVV ma jixtiex jara l-ebda trasferiment ta' sovranità mill-istati membri għall-Ewropa huwa kontra kwalinkwa tip ta' taxxa Ewropea kemm jekk tkun xi project bond jew xi taxxa fuq transazzjoni jew xi taxxa oħra l-Unjoni Ewropea ma tistax ikun entità li toħloq it-taxxi. Il-pajjiżi jridu jippruvaw u lejn il pajizi b'saħħithom mhux bil-kontra eh, l-Unjoni Ewropea ħatkun dajfa daqs liktar ħolqa dajfa tagħha. U importanti li nżommu l-kompetittività u eh, l-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li tagħmel l-istati membri tagħha aktar kompetittivi. Antonin, is-Sur Antonin. Grazie President. L-impressjoni tal-istrateġija 20 nitkellmu dwar din l-istrateġija meta qegħdin nitkellmu fuq dil l-awsterità kollha hemm ċertu loġika għaliex aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu għal li nikorreġu il-tendenzi ċikliċi u illi nżidu l-investiment u nżidu l-kompetittività u għalhekk li rridu nagħmlu biex nilħqu dawn il-miri huwa illi ninvestu biex innaqsu anke d-dejn li jeżistu fiex jidu ninvestu fl-infrastruttura, fl-enerġija, dawn huma l-affarijiet li investu fihom kif kien qed jgħid is-Sur Mejtel dan jirrinkjedi bej dejn u ħames eh, biljuni. Għalhekk Hemm bżonn anke investiment fl-edukazzjoni jridu nitkellmu anke fuq il nefqa fil-Finlandja u l-Olandja qegħdin jikkalkulaw li għandek iżjed minn miljun kultant iktar għarab iż-żewġ miljuni għal kull persuna. U dan ovvjament ħajwassal għal eh, qat u għal faqar. Irridu wkoll irraċċertaw li fuq livell nazzjonali ikun hemm budgets iktar raġonevoli. Għanna u koll ħaddima specializzati li għadin jitħlu lejn l-Europa. Per eżempju, għadin nattiraw ħafna inqas nies aħna mill-li jattiraw l australia u l-Istati Uniti, għalek jridu nattiraw il-talent, il-ħiliet tal-ħaddima li għandhom dawn il-ħiliet. Ir-riforma finanzjarja titta ċerta li jkun hemm iktar stabilità fil-proporzjon u għalhekk l-ispejjeż tas-sistema jkunu inqas u il kwestjoni tal- tal-ekonomija jessi tkun tiġi korreġuta permezz ta' riforma budgetarja irrid ikollna iżjed zida ta' investiment u ta' tħul, għat nitkelmu per eżempju fuq it-taxxa dwar it-transazzjonijiet finanzjarji. U mal-ċittadini illi f'dan il-kas l għadin jerfaw responsabilta eh, finanzjarju li għad inħalsu u dana kien għad isemmi sul meċtet fuq responsabilta finanzjarja mbagħad għanna l-Eurobonds ukoll bħala proġetti hemm bżonn il-President jinterrompi l-kellim u jgħidlu biex jalaq. Mela, u kellim jgħajti li għanna bżon iktar ta' koordinazzjoni fuq livell Ewropa. Not be able to finish on time. Jekk ma nżamux mal-ħin, mux sejr naxxinna, natu l-mikrofonu l-lista kolla. u trid naddi l-mikrofonu nerġa l-rapporteru l-sur ma jixtad biex jamlu taqsira fl-axħar. Mela, mill-Litwanja sal kellim li jmiss. Grazie ħafna, President. li huwa tajjeb huwa li aħna regoli, għandna regoli ċali qed naħsbu fuq, li fuq Eh, livell eh, globali u qed ngħidu li rridu naġixxu fuq livell lokali. Issa għandna 27 eh, parlamenti fl europa u rridu narmonizzaw l-azzjonijiet tagħna biex nilqu l anijiet li hemm fl-istrateġija tal-2020 li huwa importanti huwa li jkun rabta bejn il-patt ta' stabilta u ta' tkabbir u anka l-miżuri makroekonomiċi tiegħu u anka il-riforma nazzjonali multinazzjonali, ir-rabta tittinħoloq bejn dawn kollha. Litwanja qed tagħmel ix-xogħol tagħha, il-homework tagħha u l-Parlament diġà adotta ċertu deċiżjonijiet fir-rigward tal-semestru Ewropew nixtieq ngħid ukoll il-kooperazzjoni reġjonali fil-Baltiku eh, hija eżempju tajjeb eh, proġetti fil-Baltiku illi jorbtu il-pajji, jaqdu l-pajjiżi fil-Baltiku eh, ma xul xin u l-Eurobonds eh, u kull mekanizmu tajpal dawn it-tip ta' proġetti prodotti. Għandu ikonna u koll il-Euro bonds il joħorġu għal proġetti għax dan permetti il jiġu implementati il-proġetti fil-reġun kollu. Naħseb li fil-kuntest tal-lum l-istrateġija għal-Bahar Baltiku hija waħda eċċellenti u aħna eh, eh, kontenti bl-inizjattiva ta' Xagda l-or u ta' mm, nixtiequ li dan il-pat Ewropa jiġu konkluż għax uh, huwa importanti u l-Ewropa għandha bżonnu. Grazzi ħafna Danimarka. Grazzi, eh, President, jiena kompli bid-Danis. Għalnet nishtiq ningrazzaj Filip Majstad għal prezentazzjoni ċelenti tiegħu. Jiena naqbel miegħu dwar żewġ elementi fir rigward tal-fondi illi huma illimitati. Anke l-istati membri għandhom il-budgets limitati u ser ikollhom budgets limitati fis-snin li ġejna, għalhekk is-sistema tal-garanziji hija dik meħtieġa biex tippromovi l-investimenti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija 2020. Kif ser nwettqu dawn l-għanijiet fl-Ewropa? Ġara darba din l-okkazjoni li konna l-membri parlamenti nazzjonali hawnhekk naħseb illi l-ewwel regola rridu nħarsu ta' jkun hemm kriżi ekonomika u finanzjarja hija li biex nattiraw l-investimenti rridu niżguraw illi jkun hemm fiduċja fl-ekonomija tal-pajjiżi. Iżda din il-fiduċja teżisti illum jiena naħseb li għaw kriżi ta' sfiduċja fl-Ewropa. Minħabba il-fatt illi ħafna nefqu aktar minn dak li kien jaqalaw u dan wassal għal dejn eċċessiv tal-istati u għassar l-kriżi tad-dejn nazzjonali. Aħna tlifna il-kompetitività fi rigward tal-ekonomija emerġenti mill azja Issa, ma nistgħux impoġġu kollox taħt kefa waħda għaliex kull pajjiż għandu l-partikolaritajiet tiegħu hemm ħafna parametri komuni illi huma differenti u parametri oħra illi jinbidlu livelli ta' produzzjoni kemm iddum ġimgħa ta' xogħol, kemm eh, metuma l-btajjel, fost l-oħrajn. L-Eurobonds jistaw ikunu opportunità, iżdejn qed nistaqsi żewġ affarijiet. Il-patt ta' kompetittività illi qed jaħdmu dwar l-kapijiet ta' statu ta' gvern, naħseb illi irrid ikun favur l-investimenti. Għalhekk nixtieq nistaqsi lil sur Majstat mhux aħjar li kieku nerġgħu nibnu l-ekonomiji tal-Ewropa illi tant jinsabu fi kriżi f'dan il-waqt milli noqogħdu npoġġu f'dejn u f'dubju il-ġejjieni ta' kulħadd. Minuta, diffiċli ħafna, l-ewwel nett. X'inhuma? il-bżonnijiet u marra ġaneva li xqed dwar infrastruttura hawnhekk. Jamen sens u l-konnetturi ta' grids għandu jkollna interkonnessjoni akkosta kollox. Jew jista' jkun hemm ukoll proġetti deċentralizzati fl-Ewropa. U il-tkabbir, tkabbir aħdar, dana jgħat fil-pjan tal-futur, ma se dan importanti u koll, Xni għax ma ddera dera tanċan diħin. Itaj ta' riskju u possibli biss mis-setat pubbliċi imma s-settur bankarju in ġenerali. Dana għandu rwol u kolle. Eh? Issa t-tret parti, t-tret parti għad diskors mill-li jidher ħajkun hemm iktar problema għal bannek mill-li għall smes x'taħseb inti? Fuq dan il-punt smajna wkoll dwar il-ħela. Iva kien ħafna ħela ma' kriżi finanzjarja hija dwar il-ħela privata. Għan President Maċtad Sternbiz, Prevanx, għandak mistoqsija, Assur Meċer, ħatamel Għatar mistoqsija fl-istess ħin waqt li tala li tikkonkludi jew le. Għandi mistoqsija speċifika ħafna. Il-vizjoni tiegħek tal mod kif wieħed isib l-investiment, il-fondi għall-investiment waħtiġijiet li partikolari jgħidu ħafna Però, żewġ mistoqsijiet, dawn l-odda ta' finanzjament innovattivi kif ħajintużaw biex ehm, ħadmu it-tfaddil Ewropew. U mhux biss fondi sovrani barranin. Dawn l-istrateġiji ta' infrastruttura dan il-proġetti kif ħejdu konsiderazzjoni rekwiżiti ta' koerġenza u konverġenza għax dan wkoll huwa fatturi li jkontribwixxi għal kriżi fl-Ewropa. President Maċtat, tista' twieġeb issa l-mistoqsijiet li sarulek u mbagħad ħanisimgħu mill-koordinaturi tal-gruppi politiċi li kollha minuta jew tnejn anzi skużani qabel ma tkellem għadba għalli kellim jħor nsejt. Grazie, President. Nishtiqo nir-ingrazzjawk tal-istedina tal izamejden din il-laqa interparlamentari jekk importanti li tatna l-opportunità li nagħmlu skambju ta' femmit mal-membri tal-Parlament Ewropew f'kol mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Li minnaħa huwa importanti li nigarantixxu l-istabilità finanzjarja u minnaħa l-oħra irridu nigarantixxu it tkabbir u l-koeżjoni. Dawn huma l-anijiet ewlenin tagħna. Iżda f'pajjiżi li nsabu fażi ta' ġnar ta' qatt u ta' faqar dan irid isir ukoll. Fid-dawl ta' dan, il-Greċja hija favur il-fondi dak li għandu x'jaqsam il-koeżjoni u l-iżvilupp tappoġġa wkoll id-deċiżjonijiet li ttieħdu dan l-aħħar dan il mekkanizmu ta' stabilità. L-istrumenti l-oħra li fakkar il-President tal-Bank Central tal-Bank Ewropew ta' Investiment irdu jkunu strumenti sempliċi li jinftemu tajjeb u effettivi irdu jizguraw illi il-fondi jindbatu fl-ekonomija reali. Il-Greċja ser issegwi mill-qrib iżvilupp tal-politika reġjonali u aħna nħossu li l-kultura u t-turizmu li mhumiex priorità irridu irrid ikollhom rwol importanti fil-perjodu l-ġdid tal-ippjanar finanzjarju. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li d-dimensjoni soċjali hija importanti wkoll anke fil-politika tal-Greċja u ser ikun meħtieġ illi nsaħħu l-lan l-għanijiet ta' kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fuq livell ekonomiku biex nejnu li reġuni illi għandhom il-partikolaritajiet ġeografiki speċifiċi bħal eżempju il-gżejjer jew ir-reġuni montanjużi. Grazzi. Sur Maestat fidek. Ma tantx għandi ċans biex niskellem il-President mm, Nanċaq ti permetti li nieħu ħafna ħin, ġifiri ma nistax nidħol fil-fond u nindirizza l-kummenti kollha. Però ħan nifoka għalhekk fuq tliet punti li referaw għal-jom ħafna nies, il-wol tal-SMIs l-għanqet. Ovvjament, duma importanti ħafna fundamentali għall-ekonomija Ewropea nafu li kważi komplimenti. kollha jimpiegaw inqas minn u ħamsin ruħ u ma mezz importanti ħafna kif jiġġeneraw ix-xogħol jiġifieri ovvjament dinha mhix dimensjoni li nistgħu aħna ninjorawha. Aħna stendejna wkoll il-linji ta' kreditu għal-banek biex huma jkunu jistgħu jgħaddu daw il flejas li l-SMEs. Dan id detali tistaw tarawhom fid-dokumenti li għaddejtilkom. Bħalissa aħna nistaw nimmonitora xruzu ta' dawn il-fondi b'mod tajjeb u nistaw ukoll naraw jekk il bana u mhix qegħdin jużaw dawn il-fondi sabiex jitejbu l-aċċess tal-SMEs għal kreditu. Mbagħad kellna mistoqsija tas-Sinjura Peter Kynan dwar il-venture capital hawnhekk ukoll aħna rridu nżidu l-isforzi tagħna. Għanna l-Bank ta' Investiment Ewropew illi propju qiegħed hemmhekk għal venture capital għall SMEs. Aħna provajna nżidu il-fondi l eib u l-programm SIP tal-Kummissjoni. CRP illi wkoll jiffoka fuq l-SMEs. Naf li qed naġġel qed eh, mhux qed nidħol f'dattalji u niskuża ruħi ta' zan però dannu huma affarijiet li nistgħu nindirizzawhom anki eventwalment il qudiem Mbagħad kellna l-punt dwar il-project bonds. Naħseb li dwar dan il-punt għaw nuqasta għalfien ukoll. Is-sur dalor nsolbu jiskużani, ma jina tkellem dwar il-ġurnalisti, jina li namel distinzjoni bejn il-bonds ta' Juncker, il-bonds ta' eh, ta' Delor u il-bonds ta' Barroso. Issa jina li tal li huma, imma nżommu maħna dawn huma strumenti differenti. Il-Delor bonds huma bbażati fuq l-idea l-Unjoni Ewropea tista' istella flus ukoll għall-investiment. Dina kienet idea tas-sur dalor meta dottajna l-ewwel Network Sens Ewropej għat trasport u l-enerġija. Ministri tal-Finanzi dak iż-żmien kienu japponu din il-ħaġa għaliex dan it-tip ta' bond jaf iżid id-dejn fl-Unjoni Ewropea. Imma f'termini budgetarji kienu ortodossi għal kollox għaliex wieħed issellef biex jiffondi biex jifinanzja l-investiment li mbagħad ħajżid l-introjtu għal dak li huwa kollettivament tagħna, ġifi dan huma l-bonds ta' dalor. Imbagħad it-tieni kategorija il-bonds ta' Juncker huma il- fondi ta' parti mid-dejn ta' l-istati membri dan jista' jsir permezz ta' l-Aġenzija ta' Dejn Ewropej ma jista' jkun jiġu wkoll neutralizzat permezz ta' pooling tal-karatteristiċa tal-istati membri b'tali mod illi il-lawn jista' imur l-parti mid-dejn Ġifiri hemm dan it-tip ta' self bat Mbagħad għandna wkoll il-fondi ta' il-bonds ta' Barroso biex nsejħilhom hekk li huma kompletament differenti. Għaliex Hawnhekk ma qed joħroġ il-bonds mux l-Unjoni Ewropea. Imma Project Society xi um, ehm, sobija privata pubblika privata u ma joħorġu għom dawn il-bonds suppost huma ta' kwalità illi jagħmlu l-investituri irridu jixtruhom. Mhix kwestjoni li wieħed inaħi ir-riskju kollu, imma għandna klient f'moħħna aħna investituri fuq medda twila ta' żmien għax lilhom irridu illi jinvestu Qed nitkellmu fuq fondi ta' pensjoni, ta' assigurazzjoni, hemm regoli stretti ħafna li huma jistgħu jinvestu riservi tagħhom biss f'bonds ta' kwalità għolja ta' um, livelli A jew A doppja. U dan mhux biss ibbażat fuq il-kwalità tal-proġett, għaliex ovvjament fi proġetti ta' infrastruttura dejjem ħajkun hemm riskju. L-idea hi imma li il-bond ikollha din il-livell ta' A jew A doppja. u li IB jkun involut fuq livell subordinat appoġġat idealment mill-Kummissjoni Ewropea. Is-Sinjora Jensen tat l-aħjar eżempju. Per eżempju, il l-istizja tar-rieħ, tat-turbin tar-rieħ. Din hija xi ħaġa kompletament um, relevanti għall-istrateġija 2020 Imma il-banek il mhumiex ħerqana ħafna li investu fihom dawn, imma jistgħu jistgħu jkun investiment permezz tal-project bonds minn flok. It-tielet punt. Ħaġa importanti ħafna Speċjalment il-paragun ma l-istrateġija tal-Lisbona ma tadettu li huwa falliment, li kien falliment, għaliex? Għalek, l-istrateġija 2020 għalfejn għandha tkun suċċess jekk trattat tal-Lisbona falliment. Id-diagnosi li hemm wara l-istrateġija tal-trattat eh, tal-Lisbona, l istrategija tal-Lisbona hija tajba. Saġan f'dak li rigwardja l-governanza e-, ekonomika Ewropea, m'għandix ċans nidħol fid-dettal fi għad il-ħaġa, però nistgħu naraw ukoll proposti tal-Kummissjoni fuq il-governanza ekonomika. Hemm żewġ affarijiet li jridu jsiru l-ewwel qed it-tisħiħ tal-governanza. Irtu kun hemm sistema ta' sanzjonijiet kredibbli. U xi tip ta' sistema ta' inċentivi li lill-istati membri tħeġġiġhom jieħdu l-passi li meħtieġa, però għandna bżonn ukoll uwessaw l-ambitu u mhux nesklu nifokaw esklusivament fuq aspetti budġetarji, issa jiena bħala ex-ministru tal-finanzi mir blabda wot jina ħanimmina l-importanza tal-budget imma d-diskussjoni tal-lum turi bitċar li hemm aspetti tal-politika ekonomika li taħtiġu aktar koordinazzjoni. Nista kieku kelli ċans esempio li tħol fi kussjoni tal-riċerka. Ovvjament l-investimenti tagħna fir-riċerka ikunu ħafna iktar effiċjenti kieku jkunu aktar koordinati. Imma biex nikkoordinat irridu naċċettaw illi ma nix nifokaw biss fuq kwistjonijiet budgetari ma f'aspetti oħra wkoll. Ħani qafa President, però tistgħu taraw li dan huma kwistjoni tal-qalbi ħafna x esperjenzi tiegħi tal-limni turini illi hemm bżonn ta' kondizzjonijiet ta' dan it-tip biex l-istrateġija 2020 tkun suċċess. Grazzi ħafna, issa baqalna mela il-ħames koordinaturi biex jitkellmu forsi nixtan nitlobkom titkellmu għal minuta biss ħalli il-Sinjura Pervanx Beres titkellem għal ħames minuti mbagħad. Diffiċli, President, imma ħanipprova. Biex nfakkarkom fl-istorja dawn il-bonds Ewropej ilhom hawnhekk mill-1953 u mill-1953 eh, għanna aħna abbozz ta' trattat, abbozz għax qatt ma ġie adottat. Li għajt illi jistaw jenħarġu il-bonds. Nħarġu il-bonds tagħna stess f'Ewropa. Issa smajna s-sur Maġdat, il-President Maġdat. Ikkellimna dwar Għaxar jew 20 sa 20 darba ikbar mill-budget Ewropew. Ma naħsibx li dan ġej mis-settur privat, naħseb idu naqblu darba u dejjem illi tkun hemm Ftehim Ewropew għall-investiment fis-settur privat. Iġu naraw kif ħanamlu, fej ħanaslu, kif ħanifinanzjaw, ċertament dana mhux se jsir mingħajr ma jkun hemm ristrutturar sħiħ tas sistemi budġetarji differenti fl-Ewropa. Issa ħaġa dwar il-tisħiħ u tkabbir tal intraprizja għandna żewġ kumpaniji Ewropej li rnexxielhom jikbru bizzejjed biex ikunu kompetittivi. Mal-Amerika ta' fuq, per eżempju. Biex jagħmlu dan rritu ikun hemm ovvjament il-kapital ta' riskju. Jekk dan mhux ġej mis-settur privat irid jiġi mis-settur pubbliku jew jiġi appoġġat għal inqas mis-settur pubbliku. L-Onorevoli Kofferati, jiena mħasseb dwar din il-firda li aħna nagħmlu fi diskussjonijiet tagħna bejn ir-raġunijiet speċifiċi illi M'għandix ngħid dwar m'għandix ngħid dwarhom. xinżid ma' dak li qal sur Majsta dwar l-applikazzjoni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 bejn dawn u l kondizjonijiet ġenerali. Kondizjonijiet qafas ġenerali. L-lum smajna li ħafna huma konvinti anke jien illi minar integrazzjoni politika l-Ewropa mhux ser tkun kapaċi tiddefendi l-euro. Imma minn l-euro ma jistax ikun hemm strateġija għal-2020 li tiġi applikata bla ħermot. Għalek nemmen li importanti ħafna għalek. Nizguraw illi kull ħaġa li t-rapprezenta l-istituzzjoni jew anka l-aspet soċjali iċċedi xiftit ftit mis-sovranità matul iż-żmien. Għaliex jekk ma nċedux din is-sovranità diffiċli l-għanijiet tagħna. Tieni net ma rridux inħallu li jkun hemm twetti ta' strumenti bħal dak li jrid garantixxi l pata ta' stabilità tiġi injorata mill-istruttura istituzzjonali tal-Ewropa, ġifri konna dawn iż-żewġ affarijiet bejn l-interventi fuq il-munita u l-interventi fuq l-ekonomija reali minnaħa l-oħra. Grazzi. Għalli xmet, grazzi naħseb li dana kien dibattitu interessanti tajab ħafna, ħna biex qed nibdew il-bidu tal-Istati Uniti tal-Ewropa tibżawx imma qed nibdew diskussjoni fejn kull wieħed minna hawnhekk u l-pajjiżi u ċ-ċittadini nirrappreżentaw qed nindependu fuq xulxin. Niddependu minn xulxin u din hija ħaġa li ma nistgħux ninsewa u ninjorawha. U kont min jgħid li hawn wis Ewropa jew għandna m'għandniex ta' Ewropa mal-fatt jibqa' li aħna niddependu minn xulxin u marbutin b'mod li ma konniex ħames għaxar snin ilu, żewġ kummenti. Lord Lyndon Harrison. ħad gost nisim aktar tlaqt rifletti fuq il-kummerċu, jena nit li l il-politiċi sħabek f'Londra illi għalek għanna bżon l-Unjonitu li kun parti sħiħa mill-Unjoni Ewropea il-twemmin ta' fil- Eh, kummerċ ħieles u s-suq wahdini. U s-sur vandik mill-Olanda najdlek u koll, ovvjament, mela tista' kritika. Imma mux illi em, twaħħal fi Brussel għal kull ħaġa li marret ħażin, tista' kritika ma mhux eh, twaħħal fi Brussel għal kollox għaliex fl-opinjoni tiegħi dija din il-logħba li qiegħda eh, tipperikola sentiment Ewropew kollu kemm. Kellim li mess, Iva, grazzi ħafna s-sur. Sejt? Grazzi ħafna dwar din għal din id-diskussjoni u naqbel li hemm bżonn insibu strumenti ġodda forsi dawn il-Barroso bonds huma soluzzjoni tajba xin kalla ma nistawx niffinanzjaw dawn il-proġetti fejn fil-perspettivi finanzjarji presenti għandek madwar biljun euro li mhumiex biżejjed ovvjament. Bess dawn ikunu proġetti mmexxija mill-kummerċ, importanti li jkollna prioritajiet. U anki proġetti oħra għandhom bżonn dawn il-prioritajiet, per eżempju project bonds. Fuq il-politika f'dan il-qasam, per eżempju, jan immaġinaw li għandek project bonds li ħajkun ħafna ta' interessanti għall-investituri privati, għal per eżempju pajzi tal-Bahar Baltiku. Jina taw opportunitajiet differenti għal gas fil per eżempju, għall-Estonja, l-Litwanja, eccetera, jom kalla wahda għal Brussel, li ma tazbru tkun l-iktar ta' profit. Poti E Grazie, President. Fil-qosor, nishtiq ngħid li l-prezentazzjoni tal-President tal-Bank Ewropew tal-Investiment kienet waħda tas-sew interessanti. Madana kollu. Meta jiena li dan kollu jsir biex jitwet u l-anijiet tal-Strategija 2020, aħna nistaqsu li nafusna għaliex fallit l-Strategija tal-Lisbona. Il-President għana l-opinjoni tiegħu jiena ma naqbilx miegħu iżda u importanti li naraw għaliex fallit l-istrateġija tal-Lisbona. Jiena nisħa illi l-istrateġija Ewropa 2020 ser terġa' tfalli għaliex hija msejsa fuq ftehim ta' stabilità illi huwa ftehim antisoċjali, ekonomiku. Il-President qed jgħid illi dan il-ftajim irrit ikun aktar stret, irrit ikollu karatteristiċi oħrajn. Iżda, xorta waħda din l-istrateġija ser tfalli. Għaliex il-ftajim ta' stabilita mux għax maġiċ applikat, imma għax il-pajizi ma jistawx iħarsuħ, lanqas qabel il-krizi ma setaw iħarsuħ. U fil-gwar ta' dan qed niddiskutu dwar ġodda ta' finanzjament fostom il-Eurobonds per eżempju Iżda forsi jkun aħjar illi nimmiraw lejn xi ħaġa aktar stabbli illi tagħti stabilità lill-ewro. Jiġifieri nistabilixxu rwol differenti tal-Banek Ċentrali imbagħad ma nafx jista' xi wieġibni l-President issa. Jekk il-bank fost l-oħrajn għandu lan illi jneħħi il-dużugwaljanzi fuq livell ta' koeżjoni u jitratta wkoll is-sensitività tal-banek tal-pajjiżi l-aktar dajfa. Inti qed illi l-investimenti illi ma jwaslux għal profitt huma ħela. Mela allura l-investimenti. fissru pela? Meta jkunu moħlija dawn l-investimenti, mbagħad id-differenza bejn il-budget privatu pubbliku u l-proġetti. Jekk l-ispejjeż jizdiedu meta jieħu sem il-privat, hemmhekk qed nittrattaw qed nitkellmu dwar ħela? Grazzi. Danimo. Ehm, grazzi, prevanx, fl-aħħar, fidejk. Grazzi ħafna, President. Ħasra li s-President ma jxtat ma kellux ċansi u wieġeb il-mistoqsijiet tiegħi. fuq l-investimenti fuq medda twila ta' żmien u mhux noħolqu bżiezaq fis-settur tal-proprjetà. U tħassib iħar li sama fis-sala forsi min jaf nindirizzawa f'okkażjoni bohra Idu għandu konsiderazzjoni għonek il-persuni kolla u il-persuni kolla interessati f'dan il-diskussjoni tratta tal-Lisbona u strategija tal-Lisbona u ma ċaħġa li ma ma sax nittamaw fuqa kienu fjask. Ovvijament dak li, meta taqis eżak li għadu kif għal president nifsu dwar xem xnistaw nitilfu hawnhekk irridu nżommu f'moħħna il il x'nistgħu nitalmu minn dan kollu u nżommu f'moħħna l-possibiltajiet. Irridu ninkoraġġixxu wkoll id-diskussjoni, id-dibattitu. Jekk l-istrateġija tal-Lisbona kienet falliment u anki jekk din il-punt tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-esperjenzi li huma il-bażi ta' kollox, ta' suċċess kollu, xorta ma nistgħux ngħidu li kienet l-Unjoni Ewropea nfisali li eh, marret ħażin għaliex l-Unjoni Ewropea hija biss parti mill-budget illi intom tivvotaw għal budget tal-istrateġija, per eżempju l-istrateġija tal-Lisbona e, u l-qoddim anke strateġija 2020, il-figuri tal-UCD e, jgħidu illi għaxar snin qabel il-krizi nofsi stati membri naqsu il-budget tagħhom għall-edukazzjoni. U ħadd ma jitkellem u jsemmi sanzjonijiet hawnhekk, sanzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi. Għaliex din hija kwistjoni tal-futur tagħhom stess u anke tal-Unjoni Ewropea u l-possibilità tagħha ta' kompetittività. Per eżempju, jaħarsu lejn il-banek u l-kompanija ta' assigurazzjoni. Janaraw it-talbiet għal ekwità li saru hemmhekk. Hawnhekk aħna introduċejna varjabbli bbażati fuq in-natura tal-ekwità U Għannafqa nefqa tal-Istati Membri l-unika nefqa li aħna nqisuha b'mod differenti f'termini kwalitattivi huma dawk il-flus illi jippermettu il-pensjonijiet finanzjati mill-istat u dan huwa diskussjoni li trid issir diskutu fuq il-mod kif l-istabilità qed tiġi riformata bħalissa kif ukoll irid nkonsidraw il-konsekwenzi għal perspettivi finanzjarji u il-budget għalhekk tal-Unjoni Ewropea għal perjodu li jmiss fejn intom u aħna ħankunu involuti. President Maestat wassal messaġġ ċar. Il-katalist li semmejt inti Dina ħadmet tajba ħafna fil-politika ta' koezjoni għax nafu il-kontribut ikun liktar effiċenti meta jiġi għal-reġjuni. Ġifiri jek tuża dan il-leverage biex tiffinanzja l-konverġenza, din hija ħaġa pożittiva u titkompli għaliex bekk ħankunu Għadin nibdlu, rridu nibdlu il-mentalità qabel ma nistaw naslu għal punt li rridu naslu fih. U naflu wasat kważi bis-liħin tiegħi, ma permettu li ngħid ħaġa Mela f'kull membru gvern ħajajt ara għandi dawn il-limiti budgetarju